nicht nur langfristig auf Abschottung setzen. Thank you. And now, uh, Ms. Stevens, you have the floor. Ja, dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ik betreur zelf enorm wat er gebeurd is in de Middellandse Zee afgelopen dagen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 Jag är mycket förvånad som en ansvarig medborgare i Europa att man först och främst först efter en sån här Disastro illi tibda taħseb kif tista' tnaqqas jew twaqqaf it-traffikar, l-ewwel reazzjoni, l-ewwel ħsieb għandu jkun kif tista' twaqqaf lit traffikanti billi tiżgura illi hemm mezzi legali ta' kif tasal fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ta' kif twaqqafhom. Naħseb Europol jaqblu miegħi fuq dan jisemplifika il-ħidma tagħkom kieku hemm mezzi legali ta' kif tasal lejn l-Unjoni Ewropea. Operazzjonijiet bħal Mare Nostrum ta' tfittxija u rkupru għandhom ikunu qegħdin jiffukaw fuq fuq il-salvar tal-ħajiet ma naħsebx li jekk nifukaw fuq traffikanti solvu wis. Grazzi. Is-Sinjura Ernst. Sorry, uh, I'm not uh, um, my colleague. Iva, il-kollega CIA, farsi? Mela. Bina Iva tlab tal-mikrofonu, iżda xaqt nitkellem wara il-kollega tiegħi qed titkellem għal grupp l-Onorevoli Spinelli. Thank you. Uh, eh, yeah. Ma se io sono molto sorpresa. Mela jina niskanta bil-kliem ta' Dr. Mushel bi frażi li qalet il-koll naqblu wara 700 mewt fil-Mediterran li priorita i il-ġida kontra traffikanti. Mux minnu, mux minnu, Dr. Muxel, mux kullħat jaqbel, hemm ħafna li huma kontra f'dan il-parlament, smajt il-kollega posti li għadha kif skalmet qabli jidir li l-istituzzjonijiet jaqblu fuq il-punt ġlieda kontra i-traffikanti bħalli kieku it-traffikanti kienu l-kawza ta' dak li jiġri fil-Mediterran. Bħalli kieku it-traffikanti ma jemlux lakuna legali illi għanda timtela mill-Europa b'mezzi legali ta' kif taħrab minn dawn il-pajizi. Palli kieku jekk inkisru dawn il-bastimenti, neqirdu l-eruq tal-problema illi hija ħarba anmas minn problemi ta' persekuzzjoni u gwerer. Nixtieq nagħmel mistoqsijiet il dawk li tkellmu qabli l-ewwel nett. Il-għala iżdid l-aġenziji il-missjonijiet illi jieħdu ħsieb kollha kemm huma minn dan l-element illi qiegħda toħsieb l-Unjoni Ewropea illi huma traffikanti u ma tiħux sib il-search and rescue. It-tini net, innefqa l-ispiża ta' dawn l-operazzjonijiet. Xini eżattament sejra tkun għal dawn il-proposti fostom ġo. U anki in fuq l-intervenzjonijiet ċivili u militari li ħaj jissejħu fil-jiem li ġejjin appuntu probabli mill-Konsell Ewropew. Meta l-Kommissjoni Dr. Michel qalet il-flus memx għas search and rescue. Grazie. Thank you. And uh, now Ms. Grazie, signora Viamo. Maria. Euh, une partie de ce que... Signora Giuliana. Jena naqbel ma dawk li għadhom kif qalu il-kellima speċjalment fuq in-nuqqas ta' prioritajiet. Inti indirizzajt kwistjoni ferm importanti, ġifiri l-iskambju ta' informazzjoni qed naraw problema hawnhekk u naħseb li l-istati membri iva għandhom bżonn ikomplu jaħdmu fuq dawn il-punti, ma m'għandix mistoqsija fuq dawn il-punti. F'dan il-pjan ta' 10 punti u naqbel jiena mal-kritika. Mal qed nitkellmu dwar il-possibilità li aħna nżarmaw il-bastimenti li jett eh, u ħajużaw il-kontrabantisti imma emminet jgħid li jrid ikun hemm mandat internazzjonali sabiex namlu hekk, ġifiri nishtin kunna fjena jekk eh, nistgħux namlu hekk jew le. Mannix aħna neħu mill-urġenza li jinsalvaw ovvjament in-nies li qed imutu fil-baħar. Is-sur ħala aħaw. Grazzi ħafna, għandi mistoqsija għalik jekk niftakar sewwa li kien hemm xi elf uh, skużawni, 170 elf persuna li qabżu dan il-baħar Is-sena l-oħra ma minx nkunna fi ċifri ta' din is-sena u inti tista' tgħid li eh, dan il-kummerċ, eh, dan il-kontrabandu qed ikompli jiżdied. And uh, now um... Grazzi ħafna, issa nixtieq uh, ninformakom li għalaqt il-lista tal-kallima. Six persons more. Then... Fadal sitt persuni. Signora Ernst. Mr. Ernst, Mrs. Sur, Ernst, Signora Ernst, title president <laughs> Es gibt so viel zu besprechen und wenn man da... Signora Ernst. Diffiċli pala membru tal-Parlament inti titkellem fej ma tkun meta ma tkunx taf minn fejn ħatibda. Reazzjoni daqsxejn banali u vera ma tamilx sens li natu tort l-kontrabandisti. Iva, għandhom tort imma dan huwa punta tluq ħażin il-politika ta' rifulma għabbażi ta' Dublin u li tinjora dak li għamil tal-ħafna snin għanna sistema ta' lażil li jatfalli. falli mux l-istati membri individuali għandhom tort ma l-Unjoni kollha kemm għandha tort. Aħna mhux sen jirnexxielna aħna il-waqfu il-kontrabandisti dejjem ħajsibu mezzi mezzi iktar eh, perikolużi ħajjaddu minn Nord Pole jekk ikun hemm bżonn. Il-immigranti irregolari mis-Sirja hemm xi ħaġa regolari jew illegali. Nistax nifhem jiena dan it-tip ta' raġunament. Il-medja, l-istampa irrid isir il-monitoraġġ. Inti kif qed tagħmel il-monitoraġġ? Kif ħadd iġġielet il-kontrabandisti b'mezzi militari u x'nistgħu ngħidu dwar l-istati terzi? Min huma n-nies li aħna interessati li nikkoperaw magħhom? dan imur kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea u l-proċess kollu kemmu dan l-approċ u vera ċaġa orribli u għet nimxu fi direzzjoni il-ħazina u marriċ ikolli xejn naqsam ma' din il-politika tijak. Sinjo Avinberg. Tack fru ordförande och eh, Grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill Europol għal preżentazzjoni interessanti. L-inizjattiva kienet vera tajba ġifiri li nibdow b'dan il-programm sabiex nipruvaw aħna in waqfu it-traffikanti u ovvjament li nipromuovu l-kooperazzjoni bejn il-mekkanizmi differenti. Din hija xi ħaġa pożittiva. Jiena u naqra dwar l-14 il-kontrabandist li jinqabdu ħafna minnhom kellhom rabtiet mal-Iżvezzja. Għalhekk ma nafx jekk huwiex il-każ li tistgħu tistudjaw l-Iżvezzja u l-politiki qed eh, jagħtu permessi għas-soġġorn. Meta kont l-Italja xi ġimagħtejn ilu għaluli li ħafna n nies li kienet eh, jaħarbu xtaqu jaslu l iżvezja għax eh, dan huwa pajis li jikkonsidraħ pala ġenna tal-art. U mela tridu intkom taraw x'sinjali qed nibatu bil-politiki tagħna għax dawn traffikanti li qed iħeġġu n-nies eh, jirriskjaw ħajjithom sabiex jaslu l-Iżvezja. Smajt għal il-Ministru tal-Intern. Jekk aħna nistgħu ngħinu l xulxin billi naħdmu flimkien u nikkoperaw dinna tkun ħaġa pożittiva. Smajt ukoll dak li qalu n-nies dwar li m'għandniex mezzi legali għandna kwota aħna r refuġati din ħaġa tajba forsi għanna nitkelmu ma' stati membri oħrajn u l-om sabiex eh, jerfgħu responsabiltajiet tagħhom, per pereżempju il-ħaddiema staġjonali imma rridu kon naraw sinjaliet nibatu permezz tal-politiki. Sinjora Dalli. Okay, this one is working. Iva, dan il-mikrofon għet jahdem. Ja, il-lingwa tijaj u nishtiq nibda mill-ewwel punt għaliex ħafna drabi għedin insemmu is-seba' mit persuna li ġew irrappurtati fuq il-medja internazzjonali ma din ninsew traġedja oħra li kellna ftit tal-ġranet biss qabel fejn huwa maħsub li tilfu ħajjithom erba' mit persuna oħra. ġifri qegħdin nitkellmu fuq 1100 persuna jew aktar li tilfu ħajjithom f'temp ta' ġimgħa biss fil-Mediterran li jkompli jsostni li din hija waħda mir-rotot l-aktar fatali li qegħdin ifittxu n-nies biex jidħlu ġo l-Unjoni Ewropea Għawek smajna li forsi mhuwiex tort tal-Unjoni Ewropea, ma birispett kollu huwa faċli ħafna li tajt li mhuwiex tort tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li hija t-tort tal-fatt li m'għandniex politika dwar dan is-suġġett. Ta' għandna politika falluta, m'għandniex politika dwar dan is-suġġett. U f'dan il-punt naħseb li nagħmlu tajjeb ukoll li ma nħarsux biss lejn l-Unjoni Ewropea, irridu nħarsu wkoll lejn kif nistgħu ninvolvu lil komunità internazzjonali għaliex hija problema li rridu nidħlu fil-fond il-fond tagħha jekk verament irridu nindirizzaw. Punt dwar it ten point plan. Għalija ten point plan huwa vak ħafna. Ma jagħtix timelines, ma jidħolx fid-dettall ta' ċertu affarijiet. U nixtieq hawnhekk anke l-Kummissjoni tgħidilna. Pereżempju wieħed mill-punti kien li nestendu l-operazzjoni Triton u nestendu l-operazzjoni Poseidon. Safejn fejn ħanestenduha b'kemm ħanestenduha għaliex ħafna mit-traċedji li qegħdin naraw qegħdin isiru ħdejn il-kosta Libjana. Se nkunu qegħdin nestendu semmek u naħseb tajjeb il-Kummissjoni tgħidilna x'inhuma l-ħsibijiet tagħha f'dan ir-rigward. U dwar il-ġotmare, waħda mill-ewwel reazzjonijiet kienet li din hija ħatkun ċentru marittimu li jiġbor l-informazzjoni, intelligence, li se jkun hosted u supported mill-Europol imma kif se jkun qed jindirizza dawn it-traċedji li qegħdin naraw? Se jkun qed jindirizzhom b'mod konkret jekk iva kif minn fejn se tiġi iffinanzjata din l-operazzjoni għaliex nafu li l-istati membri ma kellhomx flus lanqas biex jiffinanzjaw Mare Nostrum li għalihom kienet għolja ħafna u qed ngħid dan għaliex tajjeb li jkollna ċertu inizjattivi Manna bżonn ikollna inizjattivi li jħallu riżultati u mhux inizjattivi biex ngħidu għamilna xi ħaġa li ma tkunx qed ħalli riżultati konkreti għaliex ħafna drabi ikun fermar. Grazzi. Thank you and uh, Mrs. Grazie.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 espress vera irridu aħna ikollna operattiv ta' salvataċ u tfittxija il-networks, il-kapiet ta' dawn il-networks, għet jużaw il-migranti stess ħalli huma ma jirriskrawx li jiġu arrestati. Dak li rajna waqt l-ħar tal-arresti, laqqas nista' nifhem uh, u staġba dwar il-mezzi li qed jintużaw sabiex nattakaw it-traffikanti imma li mhux tinsalvaw il-nies. Ivan, naqbel li irrid ikollna u li kolna sim tal-piżijiet ġenwin u għanna u kol inħarsu lejn id-direttiva dwar l-akkoljament tal-refugġati il-pajizi Ewropew ma ħarġux u ma ftit pajzi biss enu fil-li ħadu ġfir refugġati minħabba l-gwerra fil-vant nofsani u qed jippruvaw ukoll jirritornaw għam dawn ir-refuġati mbagħad għandna l-proċess ta' Khartoum, Rabat, fejn diġà qed naraw li pereżempju il-proċess ta' Khartoum qed jibgħat ħafna flus uh, eh, lil pajjiżi, pereżempju 300 miljun qed jinbagħt l-Eritrea, pajis vera korrot, hemm 300 miljun li qed jindbat. Aħjar naħseb li eh, inħalsu dan il-jew nużaw dan il-flus għal eh, operattivi ta' salvataġġ u tfittxija. U anka jekk nebatu u ninvestu l flus simx ieħor, mhux bil-fors li ħanejnu n-nies xin in-nisa jkompli jmutu f'dawn l pra Michel, Sur Michel, Louis Michel. Grazzi ħafna, grazie. Lodwa tajba. Aħna vera xukjati, ħabba din is-sitwazzjoni ferm drammatika. Jena naħseb li rridu aħna naraw l-affarijiet kif inhuma. Hemm mezzi jeżistu riżorsi. U aħna qed nagħmlu l-affarijiet sabiex ngħinu l-Istati Membri imma l-Istati Membri mhux qed jippermettu li din il-kwistjoni tiġi solvuta u indirizzata hemm ħafna li qalu hekk. U iva l-istituzzjonijiet Ewropej hemm problemi minħabba l-fatt li l-Istati Membri m'għandhomx xirrida sabiex jikoperaw hemm iva l-istati membri qed jippruvaw jevitaw jagħmlu dak li jistgħu u biex eh, qed isir sim tal-biżijiet indaqs qed eh, nħallu Taljani eh, weħedhom. U għalhekk kien hemm noqas ta' solidarjetà bejn l-istati membri. Dak kien l-ewwel punt li xtaqt ngħid. U ħadd ma qal xejn, jew ma smajt xejn jiena dwar ir-responsabilità li taqqa' fuq il-gvernijiet tal-pajjiżi ta' oriġni ta' dawn il-persuni f'qar li jixtiequ jidħulu l-Ewropa minn qed jgħid li inti trid taħdem biss bi dawk l-istati li huma stabbli tista' inti ma tispjega li tifsira ta' stat stabbli jekk ma jkunx hemm dialogu politiku serju ma' dawn il-pajjiżi eh, fejn hemm governanza terribli fejn l-uniku xaq ta' dawl jew opportunità għal dawn il-persuni għalli jaħarbu minn pajizom. It-tielet punt, forsi nista' nfakkarkom li fl-2008 il-Kummissjoni Ewropea resqet proġett f'Baniko f'Seġim li għadu fis-seħ lan kien li jinġibu l-migranti jew dawk li xtaqu jaħarbu li jkunu informati, mhux li jinħeġġuhom biex ma jitilqux imma sabiex nagħtuhom xi riżorsi ħalli jkunu jistgħu jgħixu f'kundizzjonijiet aħjar dan huwa ċentru li ħadem tajjeb Għet nitkellmu dwar sħubija bejn Spanja, Franza u il-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa punt importanti jgħid is-Sur Michel għandi dawn il-mistoqsijiet tal-Kummissjoni Ewropea nispera li mhux ħad tippruvaw twaqfuni. Irridu aħna ninformaw in-nies li dawn eh, natu dawn il-pajizi u koll taħriċ lingwistiku ikollhom ukoll aċċess għal xi kreditu ħalli bekk ikunu jistgħu iwaqfu negozju f'pajjiżhom. Kont involut proġett simili li jista' jintem f'Ġunju. Nishtin nsaqsi l-Kummissjoni x'inhi s-sitwazzjoni attwali? Kien hemm idea kien hemm proġett puleota sabiex nippruvaw uh, aħna nikkonvinċu nies fil-pajjiżi ta' oriġni ħalli din l-attività wkoll nagħmluha leġittima għal mhux eh, xi xittib mm, ta' wiġħanta biex inwaqfu l-proġett il-proċess. Sinjor Jotiva, l-aħħar kellima fuq l-istatana, grazzi ħafna Signora President, eh, smajna ħafna kommenti sissa Jiena favur proġett pilota simili għal proġett li ġi prezentat illum peress li vera għanna bżon li konna d ta' investigazzjoni rridu aħna nżarmaw il-kontrabandisti u dawn il-networks imma mhux biżżejjed li nġbur informazzjoni biss li nagħmlu skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri u sabiex nikkoordinaw l skambi Aħna x'se nagħmlu minn issa l qudiem il-pjan ta' 10 punti dan qed jissuġġerixxi li jinżarmawhom li waqfu l-bastimenti imma b'dan il-mod mhux se nżarmaw in-networks tal-kontrabandisti U rridu wkoll insaqsu lilna nfusna jekk aħna se nżarmaw dawn il-bastimenti fil-Mediterran kif mbagħad aħna se niġġieldu kontra il-rotot fuq l-art. U għandi mistoqsija rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea jiena naħseb li hemm dowmin fuq il-level tal-Kummissjoni Ewropea qed nitkellem dwar azzjoni konkreta kull darba li jkun hemm traġedja ġdida fil-Mediterran, hemm laqat speċjali tal-Ministri tagħna l-Affarijiet Barranin u laqat straordinarji tal-Kunsill. Ġanna aħna nis li qed nistennew għad-diżastru li jmiss. Inti se toħroġ bi soluzzjonijiet iktar speċifiċi, inti se toħroġ bi soluzzjonijiet iktar speċifiċi qed nitkellem dwar immigrazzjoni legali Hemm kwistjoni oħra anka jekk jirnexxilna insolvu l-kriżi umanitarja fil-frontiera esterna tagħna x'nistgħu ngħidu dwar il-futur tal-migranti. Hemm ħafna kwistjonijiet soċjali. Sinjor Stevens eh, talbet għal mikrofonu għal darba oħra. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog enkele bijkomende vragen. Grazzi President, għandi ftit eh, mistoqsijiet addizzjonali li nixtieq nagħmel lil kellima u ehm, dwar Jot Murray. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Europol u l-kooperazzjoni mal-Interpol u Frontex ukoll Nistgħu wkoll inħarsu lejn l-istati li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, pel pereżempju pajjiżi ġirien, żoni ta' konflitt Libja, Tunizja pereżempju, u kif il-kooperazzjoni se taħdem ma' dawk il-pajjiżi sabiex napoġġaw dawk il-pajjiżi. Hemm skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi li dan isir permezz tal-Interpol biss kif taħdem is-sistema. Irridu nkunu nafu jekk l-Europol u l-Interpol qed jaħdmu flimkien sabiex jistudjaw ir-responsabilità tal-pajjiżi fil-vant nofsani pal pereżempju l-UAE, il-Qatar, l-Arabja Sawdita, fejn traffikanti qed jiġu mejjuna kont qed jingħataw konti tal-bank bank se nadi l-mikrofon il-Kummissjoni Ewropea Lauren Mohel um wara sur Mushel um, um nadi il-mikrofonu l-delegat ta' wara. Jina ġaqsej Sur dan id-debattatu suppost ġejna uneksa biex nidiskutu ġot mare il-ġlida kontra l-kontrabandisti dan huwa aspet fuq il-politika tagħna. Jina tkellimt fuq il-kontrabandisti u mhux il-bqija peress li id-dibattitu fuq il-pjant 10 punti l-approċċ globali ħajsir il-ġimgħa d-dieħla waqt il-plenarja. U l-Kummissjoni se fi żmien xar se tressa aġenda fuq il-migrazzjoni li ħat tiżviluppa l-aspetti kollha tal-politika Illum kellna sija sabiex niddiskutu il-ġlieda kontra l-kontrabandisti għalhekk aħna qed nifukaw fuq il-kontrabandisti. Jiena ma tkellimx dwar il-resettlement dwar mezzi illegali kif nies jistgħu jitlu l-Ewropa jew kooperazzjoni ma' pajzi terzi ma tkellimt dwar ġot mare u jiena ma naqbilx ma l-analizi li saret fuq il-pjantazzjoni ta' xarpunti. X'inhuwa l-ewwel punti? X'inhuwa l-ewwel punt minn dan il-pjantazzjoni ta' xar punti? Nista' inqasam il-dokument intkom rajtuh dana fil-press l-ewwel punt li insaħħu Triton u Poseidon. Jiġifieri dina l-ewwel priorità. Qed nitkellmu dwar it-tfittxija u s-salvataġġ. You have to... Okay, I, uh, let, let I will finish, give you the floor finish. after the... Yeah. Uh... Il-President, uh, nadilek il-mikrofonu l-persuna li t-prova titkellem wara li tintan il-Komissjoni. Il-Komissjoni, Iva ġew salvati 4,000 uh, persuna mill-bidu ta' sena mill-ewwel uh, ta' sena ġifieri terz Eh, minn dan is-17 eh, sar permezz tal-assi tal-Triton. Frontex qed jintervjeni wkoll imma dejjem skont il-mandat tiegħu ġifieri u Iva, Frontex ħares il-mandat għax aħna għanna regolament adottat mill-Parlament Ewropew fuq Frontex u rridu aħna inħarsu dan ir-regolament. Aħna nixtiequ inkatru il-programm Triton u wkoll l-ambitu ġeografiku ta' Triton. Dan huwa lantana, ma' ovvjament naħseb li Louis Michel għal dan il-punt b'mod ċar ħafna irridu aħna naħdmu taħt il-qafas li għanna u l-istati membri li għanna ġifir l-istati membri ħajkollhom bżonn irresqu lassi. Irridu ma e, jamlu talbiet jizvilupaw il-pjan operattiv. Ġifiri l-Aġenzija trid taħdem skont il-mandat u l-istat li jospita ġifiri l-Italja u kol irrit joħarġ l ambitu u Malta u kol tista eh, tinaqat u għet nistidnu l-Malta tiħu sem fl-operativ. Imma aħna li qed namlu fil-Komissjoni qed nippruvaw insibu flus addizzjonali sabiex nirriddubjaw il-daqsa tal-operativ Triton u Poseidon bil-budget mafus li għanna. U għalhekk nix issa ngħidu li r-rapport huwa li nillimitaw biss l-ewwel tweġiba tagħna hija tweġiba ta' tfittxija u salvataġġ dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Xtaqt jiena ngħidilkom hawnhekk li Frontex et jibpjana li jibbat uffiċjal ta' kollegament fit turkija għalli ikun hemm iktar kooperazzjoni mal-awtoritajiet Torok. dwar dwar riallokazzjoni. Il-kommezz legali wa rilokazzjoni għal migranti u għal dawn l-aħħar ħames snin qed jiskatru dawn l-isforzi, tkatru dawn l-isforzi u aħna fil-Kummissjoni qed nafsu fuq il-proġett eh, pilota li eh, tkellimna fuq hawnhekk fuq ir-riallokazzjoni. Aħna nixtiequ li kunem partiċipazzjoni tal-Istati Membri kollha u nixtiequ aħna niżviluppaw sistema ta' distribuzzjoni u kif ħanamluha u din hija ideja ġdida u għet nittamaw li il-lejla il-Kunsill Ewropew ħajappoġġa dan l-approċ. Għalek, għax x'nixtieq infisser b'din il-ġifri sistema ta' distribuzzjoni, distribution key, li stati membri skont il-prodott gost domestiku daqs tal-popolazzjoni u n-numru ta' migranti li ħadu f'dawn l-aħħar tliet snin se jkollhom bżonn jieħdu iktar nies b'mod li huwa ġust Għalek aħna vera għat nafsu fuq solidarieta bejn l-istati membri. Dan huwa element prinċipali li qed nisqu fuq u bħalissa u għal-Kunsil Ewropew. Ma li inqajem suġġetti ieħor u aħna t-nitkelmu dwar il-refugġati, ma t-nitkelmu kol dwar il-migranti ekonomiċi. Jekk intkom taraw il-bastimenti li waslu l-Italja, reċentament hemm inqas nies mis-Sirja, inqas mill-Eritrea mam iktar migranti ekonomiċi mill-Afrika tal-Ponent. Għalhekk irridu aħna nitħattu mal-Afrika tal-Ponent, irridu aħna noħorġu bi qafas ħalli mbagħad ma jaslux b'mezzi illegali u jaslu l-Europa fejn mhux bil-fors ħajkollhom futur għalhekk aħna seng katru u namlu iktar operazzjonijiet ta' ritorn għal dawk il-migranti ekonomiċi li m'għandhomx dritt jibqgħu għaw. Ġifir ħankun onesti hawnhekk. Irridu aħna vera nifuka fuq refuġati dawk persekutati dawk vera jeħtieġu l-kenu l-protezzjoni u d-dinja politika tagħna ukoll. Dwar il-mistoqsija ta' Sinjura Gjom fuq iż-żarmar tal-bastimenti u l-qafas legali il-qafas legali huwa dan li ġej. Normalment meta inti t-intervjeni, meta inti tixtieq eh, titla fuq bastiment, trid l-ewwel titlob l-awtorizzazzjoni tal-istat ta' bandiera. Imma għal dawk il-basti, ħafna minn dawk il-bastimenti l ġejjin mill-Libja m'għandhomx bandiera, ġifira xi jkunu uh, eh, vapuri sajt, sajd, dingis, etc. Dak li qed nippruvaw namlu taħt Triton, qed nippruvaw aħna nirġdawn dawn il-bastimenti il-vapuri qed nippruvaw mbagħad nżarmawom fil-portijiet sabiex ukoll inħarsu l-ambjent u l-irregoli ambjentali mhux qed nippruvaw nżarmaw dawn il-bastimenti f'nofs il-baħar, imma nirġdawn dawn il-baħar. Nerġgħu aħna neħduhom il-port u mbagħad se tinżarmawhom. Meta niġu biex nitkellmu dwar opera operattiv ieħor eh, forsi se jkollna bżon ta' mandat mill-ġnus u jekk aħna se nintervjenu fuq it-territorju tal-Libja ħalli narrestaw xi kontrabandisti jew nżarmaw eh, dingiz neħu dingiz u eh, xi ħaġa li rridu nistudjaw tiġi diskussa palissa fil-Kunsill u fil-kumitati relevanti. Mela, zar ta' dawn il-bastimenti dawn il-vapuri, jekk ħajsir fil-Libja, ġewwa libja stess eh, se jkollna bżonn żgur ta' rezoluzzjoni tal-ġnus maquda jew appoġġ mill-ġnus maquda. Jekk aħna se nirġu dan il-bastiment lura l-port, fl-ipra internazzjonali, vapur li intuża mill-kontrabandista u li mandux bandira tal-istat, mela emmek memx bżonn ta' mandat internazzjonali dwar il-mistoqsija ta' sur Aleo fuq ċifri. Iva, is-sena l-oħra fil-Mediterran kedem 170.000 persuna li qabżu l-bahar mill- 170.000 persuna u hemm żieda din is-sena u hemm pressjoni wkoll fil-Bahar Azjatiku u minħabba is-sitwazzjoni fil-Libja l-ewwel qed eh, iva nifukaw iktar fuq il-gżejjer Griegi iktar minn nofsinhar tal-Italja imma rridu nikkonfermaw eh, ċifri u naraw mela sejġi fil-ġimgħat li ġejjin għax l-istaġun għadu jibda. Umbat fuq il eh, ambitu Eh, dana irrit eh, jiġi infassal mal-pajizi li jesputaw fuq s-CGM u dana ma kisibx s suċess sissa imma t-nistudjaw ċentri oħrajn flimkien mal-IOM, specialment f'Niger u wis probabli fis-Sudan, Tunizja, etc. sabiex mela jkollna l-istess idea tiġifieri li jkollna ċentri fejn nistgħu nagħtu informazzjoni lil migranti fuq il-possibiltajiet ekonomiċi kif jistgħu jaslu legalment fl-Ewropa u wkoll sabiex nkellmuhom fuq ir-riski involuti jekk jippruvaw huma jaslu b'mod illegali u qed nippjanaw ukoll xi operazzjonijiet volontarji ta' ritorn għal dawk li jixtiequ jmorru lura għal-pajis tagħhom ta' oriġini. Dwar l-aħar punt ta' sinjura Jotva, jiena naħseb li eh, fi żmien xar ħataraw li aħna se nipproponu approċċ olistiku fil-qasam tal-migrazzjoni imma għal darba ħra nixtieq ngħid li llum aħna konna nifukaw fuq il-ġlieda kontra l-kontrabandisti. Mela nixtieq nitlob is-sun eh, Rauhenbach għal xi mm, tweġibiet. Skużawni, jina l-ewel tlab tal-mikrofon għal inqas qabel forsi ta' naddu għal proġett konġunt, forsi tkunu tistaw tisimaw klimi. Jien għamilt it-talba tiegħi mhux lejn l-aħħar, għamilta fil-bidu ġifieri nittama li għamil disponibilità tal-kollegi, nippretendi għanti. Il-mistoqsijiet tiegħi l-ewwel nett. Nindirizza waħda l sur Michel dwar xi mit toġibiet illi taw dak li qal aħna ċerti illi dawk li ġejjin mill l-Afrika tal punent huma kollha migranti ekonomiċi nixtieq il l-Kummissjoni tagħmel rapport, ġorġ b'rapport x'inhu huma emigranti ekonomiċi għal x'in għandi dubbi dwar dawk jekk jiġux u mhix qed jitqisu kollha sa bħala migranti ekonomiċi. Mistoqsija deċiżiva eh, u fil konċiza li nixtieq nifokka fuq il-ġot mare u l-għaxar punti diġà tkellimt bosta drabi jien għandi tħassib tiegħi. Hemm bżonn ta' tweġiba politika issa dwar ġot mare. Abbażi tal-ħidma ta' intelligence li saret għandkom stimi għal wasliet li għandna nistennew nixtieq tweġiba dwar dan illa għaliex żgur illi kulħadd jaf illi meta jitjib it-temp jiżdidu l-wasliet. L-intelligence xi tweġibet qed dwar din il-mistoqsija dwar ir-riżorsi ma smajna xejn, riżorsi li hemm disponibbli. X'inhuma x'hemm? U jekk temnu il-jum biżejjed dawn ir-riżorsi għal din l-operazzjoni. Tkellimna dwar 12 il-pajjiż, 16 l-oħra fejn huma hemm ħidma biex nippruvaw ninvolvuhom il dawn l-oħrajn li mhumiex involuti għalissa u x'ni l-implikazzjoni ta' dawn 16 pajjiż. X'inhu huma l-pajjiżi terzi implikati li xi ma smajthomx forsi tista' tgħidilna li huma forsi dinna anke l-involviment li lin mill-Mediterran li huma involuti. And, uh, uh, Grazzi. Signora Spinelli, al minuta. Grazie, mi basta un minuto. Grazzi. Kull man dibżon minuta xtaqt jiena nwieġeb l rappresentant tal komissjoni fuq il-missjoni ta' Frontex u Triton. Il-mandat mhuwiex it fitxija u salvataġġ, imma warra eh, dwar rassaf tal frontira forsi jekk eh, jista' jkun li salvaw il-ħajja ma tfittxija u salvataġġ xi ħaġa oħra. Nix infakrek li f'Diċembru li għadha d-direttur ta' Frontex bat itra lill ministeru tal-Intern tal-Italja ta' sima għall-immigrazzjoni sabiex jgħid mandkomx intkom tamlu tfittxija u salvataġġ eh, fil-bahar miftuħ li eh, jaqbes il-mandat star Triton. Ġifri jem din litra li tajt li m'għandhomx jagħmlu wis fiċċija u sebataġġ. Jekk l-affarijiet ħajkunu hekk, jiena naħs jena ma tantx eh, nista' nifhem ukoll ir-raġunament tiegħek meta inti tagħmel distinzjoni bejn l-immigrant u l-immigrant ekonomiku. Yes, Grazzi fil-qosor. Mela, naħseb li minn flok nikritikaw l-Europa, irridu nużaw dawn l-avvenimenti traġiċi ħafna biex namlu progress fuq livell Ewropew. Dak li għedin niprofaw eh, namlu għawnek, għedin niprofaw nirduppjaw id-daqs ta' Triton u ta' Poseidon li konna iktar bastimenti fil-ibħra jekk ikunem hemm sinjali ta' emerġenzi jkun hemm iktar bastimenti minna ta' trajtin illi jintervjenu bħala parti mill-liġijiet tal-ibħra. Ma rridux dejjem nikkritikaw lil nfusna u l-ġebla fuq saqajna. Din id-darba qed inqumu fuq tagħna għalhekk ejja natu appoġġ. L-Ewropa dejjem tagħmel eh, progress wara xi kriżi, pereżempju fil-sistema tal-ajru wara traġedi tal- 11 ta' settembru. Allura jenħdu l-opportunità biex intejbu l-Ewropa. Issa fuq il-persuni li ġej mill-Afrika tal-Ponent. Kull persuna li qiegħda tasal l-Italja eh, issirila valutazzjoni tagħha skont l-akki ta' l-azil jekk dawn ikunu għedin fitxu għazil mela eh, dawn jinataw il-ħarsin ta', ta refugjat dinija kif taħdem is-sistema. Fil-maġġoranza ta' dawn il-migranti eh, ekonomiċi eh, ġejjin minn min din in-naħa tal-Afrika, pereżempju, meta tqabbila ma' pajjiżi oħrajn bħas Senegal pereżempju u jidher allura li ġejn ħafna migranti ekonomiċi mill-Afrika tal-Punent, iktar mill-li ġejn mis-Sirja pereżempju. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddi eh, il-kelma l-sur Michael Rausenbach biex ikun jista' ukoll jirrispondi il-mistoqsijiet f'żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena minnaħa tiegħi eh, sa nipprova nispiċċa f'żewġ minuti. L-ewwel mistoqsija fuq il-fatt li l-Istati membri ma jaqsmux biżjed informazzjoni l kif il-jot mari sa jaħdem mod differenti jekk tħares li għalfejn l-Istati membri ma jaqsmux l-informazzjoni ħafna drabi tkun marbuta ma nuqqas ta' fiduċa jew inkella ma jkunx hemm rieda illi tinqasam xi jew anzi tingħadda xi informazzjoni fuq eh, kriminalità organizzata serja. Jista' jkun hemm xi investigazzjonijiet lokali illi jkunu importanti ħafna f'kuntest Ewropew. Allura f'Jotmare qegħdin eh, nizguraw li kunem punta kuntat f'dawn il-pajzi li qegħdin jipparteċipaw sabiex dan il-punta kuntat jiġbor l-informazzjoni u jagħmel din l-informazzjoni disponibbli. Apparti minn hekk hemm ukoll eh, sitt esperti nazzjonali illi sa jkollhom il-ħidma illi joħolqu din il-sistema ta' skambju ta' informazzjoni eh, b'mod regolari għandna speċjalisti fl-immigrazzjoni illegali illi jaħdmu wkoll fuq dan il-qasam ta' faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni illegali u b'dan il-mod inkunu nistgħu naħdmu eh, biex ikonna formazzjoni eh, aġġornata ħafna mill-istati membri sabiex anka nkunu nistgħu nagħtu feedback fuq din l-informazzjoni analitika Dan huwa il-titjib li provajna namlu u naħseb illi jotmar se jelħaq iktar riżultati minn dawk illi kellna eh, fil-passat. Fuq it-Turkija, aħna smajna illi il-Frontex sajbat liaison officer fit-Turkija palissa għanna zewċ mm, sorsi ta' informazzjoni fejn hemm numru ta' stati membri li batu dawn it-tip ta' uffiċjali fit-Turkija u koll u dawn se jkunu parti minn eh, Mare. Anka jkonna kuntat ma' l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi lokali sabiex ikollna din l-informazzjoni li għanna bżonn u jkollna dan l-iskambju ta' informazzjoni, il-Europol minħabba l-mandat legali ma jistax ikollu skambju dirett eh, ta' informazzjoni ma' Turkija. Però l-istati membri dan jistaw jagħmluh. U anka jistaw mm, jiprovdu l-intelligenza tagħhom mill-Europol għat-Turkija jekk jekk ikun jaqbel li jsir dan. U għalhekk fejn ma jkonniġ dawn l-uffiċjali liaison officers tal-Ewropa għandna sistemi oħrajn li jgħinuna nagħmlu dan l-iskambju ta' informazzjoni. informazzjoni. Jiena eh, apparti minn hekk smajtek issemmi operazzjoni oħra, però jidher illi ma ma fimx eżattament għalli ma waħda qed tirreferi. referi naf li konna involuti f'din l-operazzjoni, però sfortunatament ma nistax natik iktar dettalji għalissa. Apparti minn hekk kien hemm mistoqsija wkoll mis-Sinjura Spinelli fuq l-ispejjeż li ħajinvolvi Jotmare bħalissa eh, dan il-flussa jinħarġu mill-budget tal-Europol, ġifiri manġ bżon budget nazjonali. U dawn l-spejjes huma marbutin ma' dawn l-esperti nazzjonali illi il-pagi tagħhom jitħallsu mill-istati membri. Eh, u anka l-ispejjeż marbutin mal-fatt li din il-persuna tkun qiegħda barra minn pajjiża fuq dan il-negozju ta', ta traffikar tal-persuni tal jekk dan u xe jikber jole. Ovvjament din hija xi ħaġa diffiċli illi e, torbota ma' xi statistika preċiża, però jidher li dan it-tip ta' negozju jekk tissejjaħlu hekk eh, fil-Mediterran u anke lil mill-Mediterran hija jiżdied. Fuq il-monitoraġġ tal-medja soċjali aħna maħniex esperti fuq dan, però għanna mandat fil-Europol biex namlu dan. Dan għandu jkun, għandu jitħaddem mod koordinat eh, mill-istati membri, jkonna punta kuntat prinċipali sabiex ikunu uktar koordinati għanna u koll eh, il-European il Cybercrime Office illi jista' jgħinna eh, fuq dan sabiex inkunu nafu eżattament x'qed jiġri fuq il-midja soċjali ħalli aħna nkunu nistgħu nirreaġixxu ma nkunu sorprizi bl-aġġornamenti li jistgħu jsiru u żviluppi li jistgħu jsiru fuq dawn il fuq dan il-midja soċjali. Naħseb illi kien hemm mistoqsija oħra fuq dawn is-16 il-pajjiżi għalfejn mhux m'hemmx l-involviment tal-istati membri kollha, meta ħloqna din l-inizjattiva ta' Jot Mare aħna ħġiġna l-istati membri kollha biex jipparteċipaw, kien hemm tnax il-pajjiż illi eh, offrew lilhom infuta bħala volontari. Però ma jfissirx illi l-pajjiżi l-oħra mhux qegħdin jikkoperaw. Huma mhux huma mhux parti minn dan it-tim speċjali, m'għandhomx dan il-punt ta' kuntatt speċjali f'pajjiżhom. Aħna għanna il-liaison officers tal-istati membri kolla hija parti mill-ħidma tagħna ta' kuljum u għalhekk xorta nistgħu intejbu din it-tip ta' komunikazzjoni nittama illi irrispondiet il-mistoqsijiet kollha grazzi. Grazzi m'għandniex iktar ħin u sa jkollna nimxu għal punti li jmiss għaliex qegħdin iktar minn 20 minuta tard. Grazzi ħafna lil kellima li kienu magħna hawnhekk għal prezentazzjoni eh, li għaddewna il-punt illi imis huwa marbut ma' l-użu sigur tal-RPAS dawn is-sistemi fejn l ajruplan ikun ippilotat mill-bot. Mil il-Kumitat Trans għandu il-responsabilità ta' dan il-file il Sur Post li huwa responsabbli anzi huwa rapporter ta' dan ir-rapport, anzi Sinjura Suraja Post. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, l-ewwel u qabel kollox. Eh, dinja Eh, anzi l-użu ta' drones jgħat jizdiet u qed naraw xejra ġdida dawn mhumiex biss eh, ġugarelli, però qegħdin jintużaw f'setturi oħrajn, eżempju fl-agrikoltura, jintużaw ukoll minn gruppi professjonali oħrajn eh, marbutin mal-ġbir tal-informazzjoni bħal ġurnalisti. Flużu ċivili għedin naraw illi l-gvernijiet jużaw dawn id-drones u koll għal ġbir ta' intelligenza kif ukoll għal infurzar tal-liġi dan huwa qasam illi l-Kummissjoni ma fokax fuqu fil-komunikazzjoni tagħha u għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nħarsu lejn dan l-użu. Eh, l-iżvilupp tal-drones għal qasam kummerċjali huwa xi ħaġa pożittiva jiftaħ il-suq tal-avjazzjoni ċivili għal użi ġodda. jiridu nifguraw illi għanna ċerta livell ta' sigurta il-ħarsin u kol ta' drittijiet fundamentali li hija kwistjoni oħra u naħseb li ħna nistaw nikkontribwixxu b'mod importanti sabiex natu għamla lil dan is-suq drones li tista' tixtrihom il-ħwienet ma bagħad hemm oħrajn li huma iktar komplikati li għandhom bżonn reġistrazzjoni. Din it-tip ta' sorveljanza ovvjament tista' titqis bħala ksur tal-privatezza tal-persuni. tal privatezza tal privatezza tal persuni anka il-mod ta' kif tintuża t-teknoloġija tagħha li tista' tikser ukoll libertajiet oħrajn bħal pereżempju dawk eh, marbuti mal-privatezza. Għalhekk irridu niżguraw li drittijiet fundamentali hawnhekk eh, ma jkunux abbużati. Il-Kummissjoni u eh, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem huma ċari ħafna fuq il-ħarsien tad-dejta privata u din tapplika għad-drones u koll il-leġislazzjoni preżenti tal-Unjoni Ewropea il-regolament il-ġdid fuq il-ħarsin tad data huwa eh, b'saħħtu ħafna ma nibżon leġislazzjoni ġdida. Għanna bżon però inħarsu lejn il-ħarsin tal-privatezza personali fuq kustjonijiet marbutin fejn, anzi marbutin mal-mod ta' kif dawn id-drones jistaw ikunu ta' teddida għal drittijiet was saħħa tal-bniedem. Forsi nistgħu noħolqu anka rekomendazzjonijiet dwar kif dan jista' jiġi indirizzat. Punt importanti għalija huwa il-fatt ta' kif eh, jiġu id-dizinjati eh, dawn l-użi fuq livell eh, ċivili biex naraw kif jistaw, kif nistaw nħarsu dawn il-drittijiet il-Kummissjoni apparti minnek fil-proposta tagħha issemmi eh, punti dwar il-ġbir ta' data u l-proċessar ta' data li dan irid isir mod leġittimu bħalma semmejt qabel komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma semmix l-użu tal-gvernijiet jew tal amministrazzjoni tal-pulizija jew inkella militar dawn l-aspetti ma jissemmewx importanti li insemmu dawn l-użi mhux kummerċjali għaliex hawnhekk qegħdin jinħolqu metodi ġodda ta', ta sorveljanza għal-gvernijiet li jistaw jkunu ta' teddida għal drittijiet eh, fundamentali tal-bniedem. Għalek, irridu nkunu ċerti li l-privatezza dejjem eh, tiġi mħarsa anka f'dawn l-aspetti. Jiena ma nafx għalfejn il-Kommissjoni qiegħda tifoka biss fuq l-użu kummerċjali ta' dawn il-drones di mistoqsija li jiena qed inressa mistoqsija oħra jekk il-Kummissjoni u xi tħares lejn oqsma eh, ġodda oqsma differenti u dawn taħt li ma kuntest jaqgħu. Fil-komunikazzjoni il-Kummissjoni issemmi illi il l-Aġenzija tal-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea li jasa ġifiri ma tistax tagħmel deċiżjonijiet fuq drones illi jkunu jiznu iktar minn 150 kg. U nemmen illi b'dan il-mod nkun qegħdin nilimitaw il-ħidma tagħna. Allura insaqsi l-Kummissjoni eżattament x'huma l-implikazzjonijiet għal dritti taċ ċittadini minħabba dan. Nitlob ukoll il-Kummissjoni biex tgħidilna kif eh, sa tkompli taħdem anka il-kalendarju tagħha. Grazzi ħafna. Issa nistiden ix-shadow reporters biex jagħmlu l-kummenti tagħhom. Is-sur Koalja. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi. Nilqa il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq dan il-qasam naħseb li hija kwistjoni importanti u għandha wkoll ċerta eh, toqol xjentifiku. Jider li l-impatt ta' dawn id-drons fuq soċjetajiet tagħna se jkun wieħed kbir minħabba li ħana maħniġ il-kumitat eh, prinċipali fuq din il-kwistjoni, aħna xorta irridu nħarsu l kwistjoni ta' privatezza lejn l-ħarsin ta' data kif ukoll il-sigurtà. Dan għandu jsir fil-waqt illi nżommu żewġ ideat prinċipali f'moħħna. L-ewwel proporzjonalità, jiġifieri id-daqs tal dawn id-drones li jista' jkun differenti ħafna, l-impatt tagħhom huwa differenti ħafna u għalhekk ir-regolamenti jridu jirriflettu din l-istess diversità. Apparti minn hekk regoli fuq il- il-ħarsin tad data illi għandhom jiġu aġġornati għanti m'għandhomx ikunu eh, għanti għandhom ikunu iktar orizzontali u mhux ikunu eh, speċifiċi għal teknoloġija waħda. Din hija kwestjoni illi niddiskutu iktar iktar minn darba jnaqsa issa nixtieq anzi għalli sa nixtieq nirringrazzja lill-rapporter u jiena ħerqan ħafna biex naħdem fuq din il-kwestjoni magħha. Grazzi. Grazzi tal-li żammejt mal-ħin. Is-sur Luis Michel bħala shadow rapporter. Grazzi. Sinjuri, dan il-valur miżjud ta' din is-sistema eh, teknoloġija wassal għal zida ta' 150,000 xogħol matul dawn l-aħħar matul il-ħames snin illi ġejjin. Din it-teknoloġija ta' tqis daqsxejn eh, ta' intrużjoni wkoll għaliex għandna wkoll rabta mal mad-data privata anka l-użu tal- Eh, anka sistemi oħrajn bħal per eżempju sistemi ta' Google li jimmonitorjaw it-toroq eh, minn barra. Dawn eh, id-drones huma differenti għaliex kontra kamera oħrajn li konna fit-toroq dawn ma jkunux f'post wieħed, id-drones huma sa ċertu punt inviżibbli għaliex anka jkunu kemm xejn filoli. U għalhekk dan joħloq ċerta konsegwenza fil-ħajja fil ta' kuljum għaċ-ċittadin. Jekk inti tis anzi jekk għandek eh, dawn il-sistemi ta' drones illi eh, jizdumjaw ħafna u tara mill-viċin u għandek sistemi termali. Mm, ja kwestjoni kompletament differenti, għalhekk irridu ikonna regoli stretti li jippermettu lil din l-industrija tikber, però xorta nkomplu nħarsu l-privatezza ta' ċittadin. Il-Kummissjoni jisa qed iddum biex toħroġ eh, b'regolamentazzjoni fuq dan u dan jista' jipperikola eh, l-investiment f'dan is-settur daqshekk valur miżjud fuq leġislazzjoni speċifika fuq il il-ħarsien tal-privatezza ta' ċittadin marbutin ma' drones dinja dan huwa dibattitu interessanti sa' issa manna xejn u nfakarkom ukoll li l-pakett tal-ħarsien tad-dejta u qed jiġi aġġornat. Nistgħu nresqu wkoll miżuri ġodda biex inħedġu il- l-iżvilupp ta' din, din l-industrija bina ma niperkolaw sistemi oħrajn. Forsi jista' jkun hemm anka ġustifikazzjoni minn min naħa ta' persuni professjonisti li jifmu fil- fil-qasam jew ikun hemm anke awtorizzazzjoni minn qabel, anka mm, nkunu ċerti li l-utenti jifmu, jifmu eżattament x'inhuma il-perikoli jistgħu jinħolqu fuq kwistjonijiet marbutin ma' sigurta li id drons jistaw jgħinu għal din is-sigurta, però jistaw ikunu wkoll teddida għaliha. Anka nqisu wkoll il-sigurta taqa taħt il-responsabilità nazzjonali u anka forsi nistgħu nqisu kif dan jista' jsir fuq livell ta' Europol u ta' Eurojust Għalhekk hemm ċerta nuqqasijiet fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni hemm ukoll ir-regolament riga li rridu inqisu wkoll. Grazzi il-Sinjora Sebellos hija shadow reporter ukoll, shadow reporter ukoll. Grazzi ħafna. Jiena ħan nitkellem bl iżvedit allura nitlobkom tisimgħu l-interpretazzjoni. Mela, jider li aħna identifikajna bewħet ieħor eh, l-istess oqsma li iridu nifokaw fuqhom biex ikonna aktar diskussjoni mal-Kommissjoni. Però il-kwestjoni hija waħda kif ħan irregolaw dan l-użu ta' drones. Inħarsu lejn il-drittijiet fundamentali bħala il-bazi tal-ħidma tagħna informazzjoni li ġejja mid-drones tista' tintuża wkoll eh, fil-ħidma tal-pulizija anka għal floqsma ta' infurzar tal-liġi. Nemnu illi din il-ħidma titimxi it fit mal-pakket tal-ħarsin tad-dejta. Xi ħaġa li ma nistawx ninsew li hemm pakkett sħiħ hawnhekk li qegħdin naħnu fuqu anka li konna ċerta standards fendu xaqsam il-hardware il anka software ta' dawn id-drones. Kena kasu ukoll mill-Renju mil Unit fil-5 ta' Marzu biex ikun hemm regolamenti ta' sigurtà proporzjonati li ħarsu wkoll lejn id-dibattitu ġenerali, xi ħaġa li forsi rridu niddiskutu wkoll mal-pubbliku in ġenerali. Id-drones huma xi ħaġa ġdida jistgħu jkunu pożittivi manka negattivi. U għalhekk jekk ikonna eh, għandna jkollna dibattitu wisal anke jiġbor fih nies mhux esperti. Grazzi. Is-Sinjura Jacqueline Foster tixtieq titkellem illi hija il-rapporter fil-Kumitat Tran. Grazzi ħafna, Sinjura President, tal-li qed tippermetti li nitkellem hawnhekk dan il-kumitat nirringrazzja għal darb'oħra eh, lil rapporter kif kollu ix-shadow rapporter tal-kummenti tagħhom. Dan huwa rapport ġdid hawnhekk mhux qed nagħmlu reviżjoni ta' xejn. Hawn ħafna minna hawnhekk illi jiftakru il-ġrani ta' berjo tal-aħwa eh, right dan huwa każ ieħor fejn is-sistema tal-avjazzjoni qiegħda edha titjib, edha, qiegħda tiżviluppa dawn il-drones u xi ħaġa ġdida, forsi l mana madwar xi 80 sena. Għalek ma rridux inħarsu biss lejn l-użu kummerċjali għaliex manka oqs oħrajn bħal dak tal-infurzar tal-liġi l-qegħdin jużaw dan din it-teknoloġija. Jiena ma tantx għandi xi ngħid għalissa, però eh, kien hemm kollega tagħna illi semma dan semma dan il-rapport il tal eh, House of Lords tal-Renew Unit. U eh, hawnhekk illi, illi seħ f'dan ir-rapport huwa li kien hemm inizjattiva tajba ħafna fejn kien hemm membri mill-House of Lords illi ġew ukoll jiddiskutu hawnhekk fi Brussell u il dan, dan il-dibattitu kol seħ bejn membri differenti tal-industrija tal jaj sawanka mal-kommissjoni. Mal Naħseb illi dan il- il-rapport eh, li sajġi jiġi prezentat fil-5 ta' Mejju sajkun jkun anka disponibli f'lingwi differenti irridu wkoll inqisu li aħna qegħdin ninnegozjaw mal-Awstralja, mal-Istati Uniti, ma' New Zealand, mal-komunità internazzjonali. Bħalma qal il-Sur Michel aħna qegħdin fuq u net fil-manifattura ta' din it-teknoloġija, għalhekk irridu nkunu pożittivi ta' kif nistgħu nimxu il qudiem fuq dawk il-kwistjonijiet illi intom qegħdin issemmu. Grazzi u ħerqana biex naħdem ma'kom fuq dan ir-rapport eh, ta' sfida però interessanti ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Foster. Issa ngħaddi l-kelma lil eh, kummissjoni li sama prezentazzjoni tal- ta' dan ir-rapport, ta' dan il-komunikazzjoni anzi. Grazzi ħafna. Il kulħadd aħna namnu illi drones huma teknoloġija li tipprometti ħafna li huma l-futur tal-qasam tal-avjazzjoni. Aħna rridu mm, nużaw, nisfruttaw din, din it-teknoloġija, pero narfu wkoll anka brabta mal-komunikazzjoni tas sena l-oħra tal-Kummissjoni li din it-teknoloġija tista toħloq xi sfidi għas-soċjetà. Ir-regolamenti li għandna ikonna jipromovu din it-teknoloġija, però jindirizzaw ukoll dawn id-drittijiet fondamentali taċ-ċittadini. Iġifieri il-dritt tal-servizzi tad drones eh, siguri, però il-ħarsin ukoll tal-privatezza tal-persuna. Tal palma s-samma diġa. Għalek sa nifoka fuq dawn il-kustjonijiet. Aħna bħalma jed eh, nemnu illi rridu nħarsu lejn dawn il-kustjonijiet tas-soċjetà jekk dan issu irriduh eh, eh, jizviluppa importanti li l-pubbliku jaċċetta din it-teknoloġija li konna dibattitu mal-pubbliku u anka l-industrija dan tifmu ta' provaħ. Għalhekk il-Kommissjoni mill-2013 diġà bdiet eh, dialogu mal-autoritajiet tal-ħarsien tad-dejta fuq livell nazzjonali u Ewropew u b'riżultat ta' dan il-proċess il-supervizur eh, tal-data eh, privata diġa' ħareġ breazzjoni b'mod ta' kif aħna nistgħu nejnu lil din l-industrija anka brabta ma' artiklu eh, anzi mal-grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 ta' kif aħna nistaw anka nkopru ħadmu din l-opinjoni. Apparti minn hekk il-Kummissjoni għamlet studju komprensiv eh, illi qabel ukoll mal-opinjoni tal-LDPS u anka mal-laqa ta' Ottubru li tas-sena illi għaddiet importanti illi wara il-reviżjoni ta', ta din il-leġislazzjoni ġdida fuq il- fuq il-data, fuq il-ħarsin ta' data rridu wkoll inqisu din it-teknoloġija l ġdida feqedin palissa fil-Kummissjoni sissa memx deċiżjonijiet finali hemm ħafna eh, opzjonijiet qegħdin nagħmlu l-valutazzjoni ta' impatt fuq il-kustjonijiet kollha. Huwa ċar illi fil-qasam tas-sigurtà sa jkollna bżonn xi regolamenti ġodda biex nindirizzaw din it-teknoloġija għaliex m'għandniex regolamenti li indirizzaw dan sa issa. Għanna bżonn dawn il-regolamenti b'tali mod illi jiffaċilitaw eh, aspetti importanti oħrajn bħal ħarsin ta' data u tal-privatezza ħana tiżewċ eżempji fid-dikrazzjoni ta' Riga is-semma li huwa importanti illi l-operaturi ta' drones ikunu identifikati. Palma qal is-sur Michel xi ħaġa illi hija differenti mill-metodi ta' sorveljanza oħrajn għaliex ma tistax tara minnu l-operatur tagħha din is-sistema mill-ewwel. Għalhekk hija għandna bżonn sistemi ġodda li jirregolaw dan, ta' pereżempju sistema ta', ta IDs fuq id-drones u b'dan il-mod inkunu qegħdin nifaċilitaw il-proċess. Opzjoni oħra teknoloġika illi tista' tejna huwa il-geofencing, iġifieri fil-software ikun modi ta' kif niprevjenu li drones jidħlu f'ċerta zoni, pal per eżempju fl-International Flight Zones. Anzi, fil-zoni ta' bla Fuq il-kalendarju, fl-axħar ta' din il-sena sa' jkonna pakket ta' strategija tal-avjazzjoni illi sa' jinkludi wkoll il-drones. Ikun hemm dettalji ta' dak illi rridu namlu jkun anka proponimenti legali m'għandax taqsam is-sigurtà. Għalhekk aħna nittamaw illi dan ikun biżejjed biex nilqaw għal dawn l-aspettattivi sabiex ikonna sistema aħjar mill-2016 meta nikkumparawh ma' dak li għandna bħalissa fuq livell nazzjonali u Ewropew. Issa fuq dan il-limitu ta' 150 kg fejn eh, għandha x'taqsam il-kompetenza ta' li jgħisow e kulħadd jidher illi qed jaraf illi dan il-limitu mhijiex biżejjed anka l-autoritajiet ta' l-istati membri edin jaqblu dan il-limitu tpoġġa mek qabel il-teknoloġija żviluppat daqshekk u sakemm is-suq fetaħ daqshekk. Qegħdin nifokaw fuq l-użu kummerċjali, iva għaliex dan huwa il-qassam eh, illi politikament aħna nistgħu nifokaw fuq Anka kif tafu però hemm dawn il-kompetenzi tal-istat li aħna m'għandniex kompetenza fuqhom. Naħseb illi irrispondejt il-mistoqsijiet kollha. Grazzi. Forsi Sinjura Post tixtieq tgħaddi xi kummenti. Grazzi. Sankompli nitkellem bl-Svediż. Jiena Nishtiq nir-ingrazzja lil kulħadd tal-kummenti utili li għamlu ħerqana sabiex eh, nikkopera ma'kom sabiex nimxu il-qoddim fuq din l-opinjoni fuq dan ir-rapport. Ħerqana wkoll biex inkunu nistgħu jkun opinjoni ċara għall-aħħar fuq il-kwistjoni tal-drittijiet fundamentali u s-sigurta u s-sikurezza fuq il-kalendarju l-ewwel abbozz tal-opinjoni għandu jkun għanna fil-Kumitat tal-4 ta' Ġunju u d dokument final għandu jkun adottat fil-3 ta' Settembru u mill u fil-15 ta' Settembru għandu jkun adottat mill-Kumitat Eh, tran. Jien għandi la oħra, allora sfortunatament se jkolli nitla, grazzi. Mela l-presentazzjoni hija pjanata l-laqa tal-liben l-4 ta' Ġunju. L-iskadenza l-emendi hija 12 ta' Ġunju f'nofsinhar. Grazzi għaddu għal-punt li mess l-istudju tal- dwar il-mass surveillance sar studju li kopru anke l-adozzjoni tal-inkrizzjoni fuq skala wiesa l-benefiċċji possibbli ta' open source għat tip ta' sigurta. kif ukoll dwar xejri teknoloġiċi avvanzati bħal sigurta tad-data. Fl-ewwel parti tal-istudju, is-sur Schuster sejjer jispjega kemm l-istradini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jirnexxu jew le li ħarsu l-privacy permezz ta' soluzzjoni ta' sigurta differenti. ħaj jitkellem anke dwar ir-riżultati tiegħu. E, u servizzi disponibli fuq is-suq. Fit-tieni parti tal-istudju ħanaraw ħarsa strateġika lejn l-azliet għal l-internet perspettiva itwal hawnhekk ser nkunu nħallsu lejn livelli differenti ta' problemi tal-interventi pubbliċi u privati. l-ewwel is-Sur Schuster u mbagħad warajh is-Sur De Graf sejrin jagħtu l-preżentazzjoni tagħhom wara l-preżentazzjoni ħajkun hemm il-possibilità li jitkellmu il-membri. Is-Sur Schuster jekk jogħġbok għandek il-mikrofonu. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Grazzi, President. Sewa, sewa, kollega, Iva, komment qasir, jgħid il-kellim. Nixtieq nitlob l-segretarjat li jivverifika dwar il- l-fajt li seħħu hawnhekk ma stajniex intellaw il-prezentazzjoni PowerPoint issa qed jgħidu li ma jistax tbaxxa d-dawl biex nkun nistgħu insegwu l-PowerPoint. Jiena nofs l-slides tal-PowerPoint preċedenti ma sajx narom u qed nibżel ħajjerġa' jiġri l-istess ħaġa. Mhux sejr nexxieli naqra dak kollu li jkun hemm miktub. Aw xi ħaġa li mhux taħdem ħażina. Il-personal li jmexxi l-kondizzjonijiet tal-binija irridu naraw eżattament se nagħmlu bihom. Naħseb il-preżentazzjoni ta' Europol sejra titqassam u tkun anke disponibbli forsi online. Nittama illi il-personal tal komitat li jgħina ikun jista' iwaslinna l-prezentazzjoni PowerPoint. Grazzi, issa għaddu għal-Sur Schuster. Grazzi President, Sinjuwi. U għata pjaċiru nura li għal niprezenta l-lum għawnek din l ewwel parti tal-istudju fuq mass surveillance illi tifoka fuq il-teddit l-opportunitajiet illi joħorġu mill-servizzi ta' applikazzjonijiet attwali. Din l-ewwel parti ġiet uh, preparata minn teknali organizzazzjoni naħdem għalija jiena. Tistgħu taħz taqraw iktar dettalji fir-rapport li hemm online nista' ngħid illi Ir-riżultati minn dawn l-istudju u rew konfermaw l-Aġenziji ta' Sigurta Nazzjonali u l-Aġenziji ta' Forzar tal-Liġi f'numru ta' stati membri fostom dawk illi jem fi Fire Coalition edin jużaw sorveljanza tal-massa biex jiġbru informazzjoni b'mod indiskriminatorju blan illi jannalizzaw u jiffiltraw din id-data sabiex isibu xejriet li jistaw jwaslu għal teddit l-istigurta nazzjonali u attivitajiet illegali. Dawn l-aġenziji għandhom portafol wiesa ta' applikazzjonijiet sofistikati u għodot hardware u software fid dispożizzjoni tagħhom biex din id-data u biex jippenetraw sistemi esterni. U ma sviluppaw dawn it-tip ta' għodot bit-task forces tagħhom jew inkella jużaw software ta' sorveljanza illi huwa disponibbli minn numru ta' ditti fostom anke ditti Ewropej. Fostom Gamma Group illi għandu l-bażi tiegħu fil-Ġermanja Unit u anke Hakim Team illi għandu l-kwartier ġenerali tiegħu ġewwa l-Italja. anke l-estezzjonijiet tal-esportazzjoni tal-teknoloġija ta' sorveljanza l pajjiżi oħrajn, l-attivisti tal-drittijiet ċivili sabu li dawn it-tip ta' applikazzjoni ġew użati anke fl-stati fejn hemm prassi ta' drittijiet ta' bnedem kemm xejn dubjuża aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn sorveljanza tal-massa illi hija indiskriminatorja u inġusta fil-rigward ta' ġbir ta' data u investigazzjoni kriminali legali u leġittimi bażi ta' mandati u dawn da' dastant ikunu sorveljanza ta' tip immirati Rridu namlu distinzjoni, rridu namlu anke distinzjoni bejn it-tipi differenti ta' data illi qiegħda tinġabar. Minnaħa l-waħda hemm metadata, data dwar id-data, u informazzjoni dwar min kif fejn ma' mina għallima għal-għanijiet għallima blima mezzi għad sir il-komunikazzjoni. Din id-dejta hija miġbura mill operaturi ta' telekomunikazzjoni, l-Internet Service Providers, etc. Din id-dejta hija l-iktar immirata għal l-użu permezz ta' data mining u artificial intelligence komputerizzat illi jiġi analizzat blan ta' ksib ta' informazzjoni addizzjonali. Milli jidher hemm numru ta' eżempji fejn kien possibbli illi tista' tibbaża l-analiżi metadata billi tara pereżempju social graphs tal- ħbieb fuq Facebook t-identifika is-permess tal-ismijiet il-persuna eżattament minni. L-istess jott allocation data jekk din tkun permettejta permezz ta' Google fuq il-mobile tiegħek mill-istess lat għandek il-kontenut tal-messaġġi jista' ikun li ikun xi jkun tekst, video, etc. Din l-informazzjoni tista' tinġabar u l-Aġenzija għandha l-mezz ta' kif tinterċetta din id-dejta fuq it-tipi tal mezzi differenti minn routers u switches għal mobiles u computers, etc. Dan kollu permezz ta' sistemi operativi illi huma diġa fis-seħħ illum. X'ista jagħmel ċittadin biex jipprova jevita din it-tip ta' prassi? L-ewwel net rakkomandazzjoni tagħna hi illi tuża teknoloġija ta' encryption. Din it-tip ta' teknoloġija tista' tintuża kemm għal metadata u anke għal kontenut. l-encryption tal-content fil-fat taħbi ħafna informazzjoni iżda ma tistax taħbi l-endpoint. Għadastant, kullħat min irrit jifittex ikun jaf min qed ikellem il-min, inkella tittuża servizzi ta' anonimizzar jew inkella Virtual Private Network, il-VPN. Il-kontenut innifsu mbagħad min-naħa tista' tuża GPG biex tagħmel encryption tiegħu dan dejjem jista' jimxi mal-miżuri standard ta' sigurtà li nafu li huma l-parametru ta' sigurtà u l-antivirus li jkollok firewalls permezz ta' passwords tajbin u b'saħħithom. U anki strategi anti-phishing illi ma tiftaħx attachments illi illi għandek fl-email, illi ma titħolx għal links suspettuż illi ma toqgħodx titħol għal tiftaħ dawn eh, l-emails ta' jina l-bank eh, ħajna laqlek l-account in-dettalji eċetera eċetera. Titizzom aġġornament anke tas-software biex tevita li tuża sistema li hija vulnerabbli u għandha possibilità li tiġi attakkata, għandhom napplikaw dawn it-tip ta' miżuri kollha, iżda rridu niċċaraw illi m'hemm xorta ebda garanzija u l-esperti kollha jgħidulek dan li m'hemmx garanzija 100% li se tevejda se tevita jew żomok lura milli tkun suġġett tal-attakk immirat jekk dan it-tip ta' attakk jiġi minn opponitur b'saħħtu bħall-istat memx ebda mod għal ċittadin standard illi jisir jafdwara u illi jiprevenija. Anke l-organizzazzjonijiet pal istati mumiex fil-possibilità illi jevitaw dawn l-attakki mirati. Loto disponibli għal ċittadini biex jiprevjenu dawn l-avvenimenti jew kalla biex jizitu l-privatezza fuq l-internet huma bosta. Palma qed bosta minnkom kellhom l-opportunità illi japplikawhom posta kalam l-opportunità illi jitlu għal l-encryption, għal web browsing, għal text, il-video, leħen, għal search engines, anki għal instant messaging u dawn joddu għal sistemi kollha l-lum il-ġurnata. Joddu għal tamir fess u dak mobli, iżda s għadu dinamiku ħafna soluzzjonijiet u servizz il-ġodda għadhom qegħdin jiffaċċaw fil-waqt li oħrajn għadhom qegħdin jitfaċċaw fuq is-suq. Hemm alternativi alternattivi illi aħna konkludejna minn dawn il-riżultati l-ewwel nett. Illi naħsbu illi il-kuxenza ħata tal-utenti t-tizdiet, ħana nemnu li rritu ikun hemm promozzjoni imġedda tal-aħjar prassi, prassi sigura, kif ukoll. Il-possibilità ta' encryption. Il-fattu l-lum il-rata ta' ta' dawn il-mizuri ta' sigurta' fostom dik tal-encryption fis soċieta hija baxxa ħafna u għanna l-impressjoni għanna nemnu illi dan jistanki jkun kaġun tal-lużu ta' dawn diffiċli ta' dawn it-tip ta' ta' mir. Bekk edin nitolbu l-investu fuq odod ġodda u l-izviluppar ta' odod ġodda għal set ta' servizzi som marbutin illi jiġu applikati minnu fieħ b'mod awtomatiku fostom is-servizzi ta' social networks, Google, etc. Dak kien da kollu xtaqt ngħid ngħaddi issa lil kummenti lil Patrick de Graf. Għatini parti. Grazzi Stefan, President, membri onorevoli. Jiena l-ewwel nishtiq nixtieq nibda bi slide Right. Yeah. Okay, good. In this part, I will outline uh, uh, the second part of the study, which focuses on uh, technology. Nixtieni foka fuq uh, identifikar tal-alternativi li hemm ħaniprova ma nidħolx biss dettal tekniku minkejja li suġġett huwa ta' natura teknoloġika l-ewwel net nibda b'xi approċċi ta' livell li ta' natura ġenerika biex niżguraw il-mixja tajba fuq il-medda twila. U ħanipruvaw naraw anki il-xenarji ta' politika u nisqu fuq żviluppi ta' teknoloġija essenzjali u l-konsiderazzjonijiet politiċi xieħut minn dawn diġaġaw indirizzati missur xistar u koll. Dak li ħareċ mill-istudji li għamena jista' jkun anki ta' konsiderazzjoni tajba f'meta jkunu din isiru l-konsiderazzjonijiet politiċi. Mela l-ewwel net eh, tħares mis-sorveljanza ta' massa hija ħarsa ta' dejta personali. M'għandekx garanzija 100% żgur mhux kontra t-dejt immirati, iżda anke kontra il-sorveljanza ta' massa. Ma jistax ikollu garanzija 100% madonna kollu hemm ċerta mekkaniżmi bażiċi u dawn jikludu il-prevenzjoni mill data tiġi innutata. Iżomma moħbija minn dawk illi wetqu sorvenza tal-massa dan jista' jsir permezz ta' tekniċi ta' organizzazzjoni jista' jkun permezz ta' użu ta' netwerk separata. Per eżempju Ewropew għall-internet jew li ma tużax computers, iżda ma naħsebx li din hija konsiderazzjoni fattibbli. Limis. Mekkaniżmu ieħor li tevita li l-data tinġabar mill-teknoloġija um, ta' sorveljanza. Jridu nevitaw il-vulnerabilitajiet Irridu niżguraw illi dak li nużaw termini ta' riżorsi huwa sviluppat b'mod sigur u jinżamm sigur. Iżda kienu nużaw cloud platforms illi min irid jiġbor din id-data ta' dan it-tip ma jkunx jista' jużhom tittevita li tinġabbar din id-data li kuna maċċess għal dastanti soluzzjoni hija encryption illi data ma tistax tinqara minn min m'għandux iljett jaqra. Din tista' ssir anki waqt li data tkun qiegħda tinħażen fuq mobile ikun fejn ikun. Sanna għassam diskutajna kif il rapport il-punt tekniku ħafna tal-Data Centric Security illi tiffoka fuq il-ħarsien tal-karozza u mhux ta' triq biex ngħidu hekk, nkunu ġibna metafora. Ix-xenarji ta' politika hemm xi soċjetà ta' żviluppi politiċi li jħorġu mill żviluppi teknoloġiċi u dan huwa ħafna u da stant f'Matrix. L-ewwel net għandek l-aċċess tal-livell ta' innovazzjoni meħtieġ kemm hija ġdida l-innovazzjoni din niżaw u l-ass liħor huwa il-livell ta' intervent pubbliku meħtieġ li nibdew bl-appoġġ u tqajjim ta' kuxjenza sa' eżekuzzjoni minn ta' Stati Membri u tal-Unjoni Ewropea innifisa. Fit-tarf u xellok hemm fil qiegħ hemm dawk is-soluzzjonijiet li spjega Sur Schuster ukoll soluzzjonijiet eżistenti illi jew għall-inqas illi waslu kważi biex jiġu żviluppati. li jistaw ġi żviluppati għal użu ta' għal-użu usa biex najtu għek minn dak li huwa important minn dak u għal presti bħalissa. Li naraw ukoll u li mhux biss nuqasta ta' faċilità ta' użu dan kienu għasta ta' interess minn ħata ċittadini li violutenti li jużaw għax jgħidu il-għal noqgħod nisħol għal dil-kedda. biex tadottom fuq il bazik tar wiesa tittara forsi minnaħat ta' Sur Schuster li tidħol l-approċ iktar kollettiv fejn il-bija jizzidu anki fil-pakketti tagħhom kummerċjali din il-protezzjoni minn dawn ir-riski ta' sikurtà. fil-tarf tisfel fuq il-lemin u ma' żviluppi attwali iżda mhux se jkunu disponibbli minn hawn u l-ġejni qarib mux qabel sentejn oħra. Xi wkut mill il-klienti ta' għazin eh, jistudjaw għazda għedin jisibu problema kif xiplimentaw fuq il-medda jufqu bazi bażi jusa għal istant hemm bżonn ta' ħafna riċerka speċjalment biex tagħmilha iżjed prattika. Fuq il xelluk fuq taraw miżuri li jorbtu mal-ħolqien ta' fiduċja bejn l-istati jew inkella dawk li jsibu problemi ta' sigurtà tidħol imbagħad tal-qasam tal disclosure jekk inti issi problema f'network eh, f'biċċa software tista' tmur għand is-sit u taf zaħ li hemm il-problema sabiex ikun jista' jagħmel it-tiswija da stant din diġejja prassi f'xi żewġ stati membri. Il-parti ta' fuq fuq il-lemin l-iktar waħda interessanti għaliex dawn huma l-iktar xenarji problematiċi disrupt msemmija hawnhekk. Aħna tajna biċċa gvernanza jew biċċa teknoloġija u farraknija f'qasam Ewropew jew tal-istati membri li jistgħu jieħdu ħsieba. Għandek il-lat infrastrutturali li jista' jiġi implementat, iżda mill-lat governattiv għandek il-skema certifikazzjoni għall ewropa għal standards ta' encryption il-għalix il-lum ġurnata l-encryption hija ċertifikata permezz ta' proċess. Fl-Istati Uniti għal teknoloġija l-għan tiegħu u illi jħares interessi tal-Istati Uniti u mhux pjata d-dinja. Iżda tant ta' standard li il-pjata d-dinja tużaw ukoll. Forsi ta' fuq il-NSA diġa dejjem għandha il possibilta dejjem hemm il process standard ukoll. Yeah, thank you. Okay. Then, promising options deriving from all of this. Il-politika elettorali xumbat minn dan kollu. Kif tista' tilħaq bilanċ aċċettabbli? bejn interess ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, l-privatezza tagħhom u l-interess leġittimu tal-Aġenzija ta' Sigurtà u l-infurzar tal-liġi. Għax it-teknika użata tista' tintuża anki biex taħbi attività kriminali ta' tipi differenti. bħala tim ta' riċerka ħana rajna illi f'dan l-istadju Kemm ir-rivelazzjonijiet ta' Stur Snowden li saru mat pubbliċi Naħseb li rridu nċarqu l-bilanċ lejn il ħajsin ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li nibqgħu nagħmlu għan possibbli għal l-Aġenzija ta' Sigurtà tal-Liġi u ta' Sigurtà illi jaqbżu il-linja waqt l-investigazzjonijiet tagħhom. Il-rapportar għandu xi żewġ tużani f'termini ta' proposti, naħseb li semmi ftit fostom li jkollok parametru definittiv għat traffiku tal-data sabiex tħares lin-nies milli jaraw jew jkollhom aċċess tad-data tiegħek. Dan nemnu illi jista' jiġi studjat kemm fuq il-livell ta' data kif ukoll ta' infrastruttura. Iżda ġara darba d-data jgħid iktar waħda promettenti minnhom Waqt l-istess ħaġa l-internet sabnet fil tkun nefqa ferm ola u f'opinjoni tagħna tkun ta' xkiela l-ekonomija miftuħa u ma toffriġ garanzija il l-operaturi tal ġenzija fiħdan is-sabnet jistaw xamlu xorta waħda sorveljanza da stant għana nemnu li għandek tħares il-karozza mux isriq. punt importanti mill-lat tal-privatezza zdanke mill-lat tas-sigurtà fuq l-internet illi tagħmel iżjed enfasi fuq is-sigurtà tas-software, speċjalment tas-source software. Hemm bosta soluzzjonijiet tajpin illi huma disponibbli dak li naraw istaqu illi il-soluzzjoni kritika sorta illi dawn id-dris tkunu sikuri huma wkoll pereżempju fit-Tor Network, hemm eh, persuna waħda li tagħmel awditjar ta' sigurtà. Jasbu li Russu ma mhux ċerti. Mela. Din hija għodda importanti ferm. Ejja ma ninsewx dwar l-encryption issa. Din hija waħda mill-miżuri ta' difiża illi tista' anki tiddefendi ruha minn attakki iżda mhix sigura 100% back l-iskem ġustifikazzjoni jistgħu jonqas skem indipendenti jistgħu jkunu idea tajba ħafna. Palma qed se jkun hemm rotot individwali u mhux biss l-individwal ta' dan raġunijiet ta' ħeffa twassanna nipreferu il- dimensjoni kollettiva bekk l-investu anki f'tajm ta' kuxjenza mill-utenti finali u tiffaċili ta' anke l-adozzjoni ta' odot li disponibli disponibbli odot ġodda li jitlu fis-suq li jistgħu jfissru anke l-pubblikar ta' verifiċi kull tlet xura. L-aħħar net. Wara l-istudju aħna rajna ċerta xejriet li influenzaw il deċiżjonijiet ta' politika aħna maħniex din it-tip ta' aġenzija aħna ditta' li tuħseb it-teknoloġija mhux il-politika, iżda nistgħu kom riżultati x'kienu għal konsiderazzjoni tagħna, s sigurta l-prezz mhumiex neċessarjament opposti. Kun hemm duplikazzjoni interessanti wkoll xi minn taqiet illi tfassal bilanċ ġdid m'għandux jiġi gwidat biss mit-teknoloġija iżda hija fil-verità anki att politiku distinzjoni bejn mass u targeted surveillance tejn il-rex l alternativi illi se jkunu tajnuna u li ma ħajajnu wis. Tant illi jkunu ta' l operazzjoni ta' sigurta leġittimi. Dak naraw u il-dibattitu pubbliku il-li samiet minn bosta ġenzieta ta' importar tal-liġi. Illi l-encryption hija di ħażina. L-encryption fil-verità hija dak li tmexxi l-internet, it-telefonija, is-servizz bankarju. Dan huwa mekkaniżmu importanti biex l-internet jibqa' post sigur, post sigur fejn tgħix, post sigur fejn taħdem. U dwar dan il-punt l-encryption biex kwota l-istur Bushnajer i dik li tinforza -l servizzi ta' sigurtà u ta' forzar tal-liġi li għaddu minn mass għal targeted surveillance. Reġ dak u għalli kun possibli mbaħt. Biex dan qegħduh f'kuntest usa. Il-modell tal-internet bħala ekosistema hija appoġġata mill- spirit ta' data, speċjalment partijiet privati, u nasbu li dan ħajkun ferm il-każ bil-kabir tal-internet u bil data l-kbira li hija l-imbottatura l-kbira. Il ħaj ħajkollu impatt ikbar fuq l-utenti minn dak li immaġinaw. Dibattitu ħajkun interessanti l-esperti teknoloġiċi bħali għal dastant nirgrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, Signor President. Thank you very much, thank you for Grazzi, grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni. Issa nistgħu nibdew bid-diskussjoni. Sur Depress, Sur, sur Kero, Sur Albrecht, Sur the press. Uh, merci, Madame la Présidente. Grazzi ħafna, Signora President. L-għal kollox, għabel kollox nxċi eh, najt skuza l-esperti jena man jena ma tanx jena ma nifmux dan is-suġġett eh, x'ina utent eh, normali għalhekk hemm xi affarijiet li ma mhux qed nifhimhom. Ma xorta waqt nixtieq insaqsi xi mistoqsijiet. Et nitkellmu dwar is-sigurtà fuq l-internet potent possibilità li eh, l-utenti kemm dawk li jifmu dawk li ma jifmux nistgħu għam għalli ikunu jistgħu jipproteġu lilhom infushom fuq il-ħażna tad-data. Inti trid eh, tażel il-cloud il cloud li n-nis ma jkollomx aċċess għalih, imma jina kif kif ħanażel dan il-cloud, kif ħankun naf li eh, persuna ma, ma tistax eh, titħol u kollha aċċess għad-data tiegħi b'mod illegali. Forsi inti tista' tipprova tassigura li eh, xi kumpaniji ma jibijawx eh, din it-teknoloġija ma minn ħajkun kontra li nwaqfu għam dawn il-kumpaniji. Forsi ħatkun ħaġa ħjar li kolna mekkanizmi inklusi eh, f'dawn il-kumpaniji l-kbar. Iktar mill-li nipruvaw nsiru inġinera. Dwar l-encryption, Iva, jiena interessat fis-sigurtà f'dan il-kumitat qed sinħarsu ċittadini kontra l-internet u il-pulizija qalu li għandna bżonn limitu. dan huwa punt politiku wkoll inti qed li inti kontra sorveljanza tal-massa il-ġabra tal-massa jekk interpretajtek sewwa so, Is-surveljanza trid tkun waħda ffukata immerata ta' li qed iva le m'għandi xej kontra jekk dan huwa possibbli ma nafx forsi ma fimx tajjeb da' li qed imma ħassejt li dak li kont qed tajt inti. Ġifieri hemm alternattiva politika hemmhekk Issa jekk hemm min qed jgħid li hemm limitu għall-encryption, pereżempju l-forsi tal-pulizija jgħidu li hemm limitu dil-ħaġa hija reali, le l-forsi tal-pulizija tippruvaw huma jagħmlu pressjoni fuqna. X'nistgħu ngħidu dwar il-mobilizzar ta' risorsi teknoloġiċi jekk hemm xi ħaġa li tista' tippermetti l-pulizija jkollhom aċċess għal xi informazzjoni partikolari kemm jekk qed nitkellmu dwar sorvaljanza tal-massa jew immirata. Dak li mela jiena xtaqt insaqsi para persuna li ma, ma tifimx. Carlos. Grazzi, President. Ħanibda bżewġ uh, President uh, mistoqsijiet uh, imma dana mhux għal mistednin għax edin barra mill-ambitu tagħhom in-nuqqas ta' fiduċa miċ-ċittadini fil-istituzzjonijiet tal-Istat u s-sorveljanza tal-massa li bnit dan in-nuqqas ta' fiduċa l-ideja li jirridu aħna nħarsu ċittadini pala l-istad din l-ideja ma baqetx valida għax aħna nafu li hemm istituzzjonijiet li waqgħu barra miż-żona Ewropea u ġewwa l-Ewropa wkoll li qed jinterferixxu fil-privatezza ġifrem nuqqas ta' fiduċa u hemm ukoll differenza ta' kulturi f'xi pajjiżi pereżempju f'pajjiżi servizzi tal-intelligence jistaw huma jagħmlu interception mingħajr permess legali u f'xi pajjiżi is-servizzi tal-intelligence għandhom id-dritt legali li jagħmlu dan mingħajr permess legali u aħna nafu li xi pajjiżi il-parlamenti u il-liġi eh, huma ma fuq is-servizzi tal-intelligence imma f'xi pajjiżi oħrajn le dan mhuwiex il-każ. Imma dana dawn l-affarijiet jaqgħu barra mill-ambitu tagħkom, imma jekk aħna Nsax nivolvu l-istituzzjonijiet tal-istat, ovvjament aħna se nagħmlu eh, pressjoni fuq eh, is-siti teknoloġiċi nsaqsu kif iċ-ċittadini jistgħu jipproċedu ruħhom kontra is-sorvaljanza mhux mixtieqa u jew tal-massa. Inti għamil distinzjoni bejn is-servizza tal-sorvaljanza tal-massa u dik immirata jew iffukata fejn nistgħu naċċettaw ġifieri skont dispożizzjonijiet legali u nħarsu ċittadini mbagħad l-aspett liħor fejn m'għandniex opinjoni u mbagħad l-opinjoni radikali inti um, Iseb, eh, zarmajt l-argument imma mill-li nista' nifhem ukoll smajt dan mill-kollega tiegħi li inti qed il-proposta l-prinċipali ġifieri l-encryption għax jekk le prokazzjonijiet differenti pal per eżempju firewall, antivirus, eh, password dan il-Parlament Ewropew fl-2001 ippropona għal l-użu wiesa ta' metodi ta' encryption meta aħna waqafna il-kumitat eh, ta' inkjesta un umbat minn dak il-nar marajna lebda bidla fl-encryption. Nixtri jena nsaqsi żewġ mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija. Inti kif ħat wieġeb għal mistoqsija ta' Gerard? dwar il-konflitt bejn il-protezzjoni ta' dejta ta' ċittadini tagħna u il-pressjoni li ġitta mill-arġenziji li jinforsaw il-liġi. Inti taf bħali u forsi aħjar minni li id-dibattitu ta' dawn l ħar ftit ġimgħat li qed isir fl-Istati Uniti bejn Apple u kumpaniji oħrajn kbar u l-NSA u s-sistema legali Amerikana fuq din il-kwistjoni huma qed jagħtu tort lill kumpani huma ma jgħidu li il-kumpanija jagħmlu tip ta' encryption ħalli bekk l-istituzzjonijiet legali ma jistawx jaraw jekk qed isiru ir-reati jiprevenuhom. Bat inti jett dwar nuqqas interess mill-ċittadini. Jidir li li xi kultant mhux qed nitkellmu dwar nuqqas ta' interess imma biza, peress li aħna f'dan il-parlament smajna xi kumenti minn ċittadini li qalu li nippreferi li ma nużax sistemi ta' encryption għax wis nibżaw li il-pulizija ħaj suspettaw li qed nippruvaw naħbu xi ħaġa u huma jistgħu Umbat eh, il-polizija jistaw jiffokaw fuq dawk eh, għax ma tanċem ħafna li jużaw li qed jużaw il tip ta' soft dan it-tip ta' software. Umma peress li ma tanċem nis li jużaw is-sistemi ta' encryption, aħna għanna nitkellmu iktar dwar il biza umbat eh, nafżaw l-autoritajiet għall-infurzar tal-liġi solar bleħt. Grazzi ħafna, Nixtieq ningrazzjakom għal prezentazzjoni. Jien għandi ħafna mistoqsijiet fuq l-encryption u s-sigurtà tas sistema tal-IT. L-ewwel kumment tiegħi dwar il-komunikazzjoni sigura u l-encryption ukoll sigura. dil ħagġa mhux ħatejn jekk persuna tista' tidħol eh, bil-moħbi għax jekk ikun hemm dawn il-possibiltajiet mela hemm opportunità li eh, nimminaw dawn il-miżuri ta' sigurtà u jidir li fid-dibattiti politiċi li qed ikollna fuq dawn il-kwistjonijiet uh, tekniċi hemm ħafna nuqqas ta' ftehim u ħajkun hemm pereżempju possibilità li persuna titħall bil-moħdi moħbi jew inkella awtorità jew numru ta' persuni limitati li jistgħu jitlu bil-moħbi għax ovvjament it-teknoloġija hija vulnerabbli qatt ma jkun hemm ambjent sigur qed ikollna aħna dibattitu dwar il-fatt li qatt ma se jkollna sigurtà mija fil-mija fis-soċjetà f'ħajjitna minn pereżempju qatt ma se jkollna sigurtà mija fil-mija kontra r-reati u qatt ma se jkollna sistema sigura tal-IT, sistema li jkollha sigurtà 100% fil-mija Ġifiri iva nistaw nkaċċu l-level ta' sigurta imma jekk ħajkun hemm possibiltajiet li persuni jitlu mill-maħbi fil-opinjoni tiegħi um, nkunu nistaw aħna innaqsu dawn l-attivitajiet b'mod drammatiku mbagħad jekk nitkellmu dwar iċ-ċiber kriminalità jew l-attakki fuq sistemi ta' informazzjoni rridu naraw li dawk li bdew l-attakki intelligenti kontra dan is-sistemi kienu l-awtoritajiet tad-demokraziji tal-punent, ġifiri jekk qed naraw eh, attakki fuq sistemi ta' informazzjoni mill-oħrajn u l-uż ġifiri mill-oħrajn li jitlu bil mohbi u l-użu ta' teknoloġija sabiex u ma jekstru l-encryption per eżempju, un irridu inħarsu lejn anfusna u lejn dak li qed nagħmlu sabiex nżarmaw dawn is-teknoloġiji għas-sigurtà u dak li qed ngħid hawnhekk u dinha mistoqsija wkoll għalik nix inkun naf jiena kemm nistgħu aħna niksbu sikurta ola fis-sistemi tagħna tal-IT jekk il-inkollu qed niminawhom dawn is-sistemi permezz possibiltajiet li n-nies jitlu bil mohbija u inkella u għam Inti taqbel li xi standards ta' sigurta jew miżuri m'għandhomx eh, dawna jinkisru jew jiġu huma affettwati minn numru ta' backdoors. Mbagħad it-tieni kwistjoni dwar l-standards in ġenerali. Inti tkellim dwar ir-responsabilità jekk fimt sewa mela fil-maġġoranza tal-pajjiżi eh, Ewropej jekk mhux fl-Ewropa kollha, qafas legali li qed jimponi s sanzjonijiet biss għal xi xquq eh, jew għal xi standards nieqsa ta' sigurtà tal-IT inti dejjem trid turi li sar xi dannu u mbagħad hemm xi responsabilità ċivili. Imma sabiex ikollna sistema mhux sikura tal-IT inti mandek xalfej eh, tibza minn xi sanzjoni jew tħossi responsabilta naħseb li dan huwa l-ikbar xquq li għandna fl-infrastruttura tal-awtoritajiet tagħna u mhux qed nitkellem biss dwar iċ-ċittadini jew il-konsumaturi li qed jużaw is-sistemi imma wkoll għas-sitwazzjoni B2B u eh, dak li smajt jiena li fornituri għall-infrastruttura ta' telekomunikazzjoni u li xi kultant tkun l-infrastruttura sensitiva għas għandhom l-abilta sabiex jistudjaw xi hardware li hardware li qed jużaw u jgħidu li memx u jew xi standards nieqsa ta' sigurtà tal-IT jew m'hemmx backdoor inkluż għax dawn is-sistemi huma prodotti fiċ-Ċina jew eh, l-Istati Uniti, pereżempju it telefon stana fil-Parlament Ewropew jew nkella sistema operazzjonali u mhux possibbli għall-awtoritajiet eh, sabiex jaċċertaw li l-istat ta' dritt u l-standards teknoloġiċi li għandna u l-liġijiet fuq il-privatezza pereżempju jkunu forzati u ġala darba ma nbidlux il-sitwazzjoni li dawk il-kumpani li qed jipprovdu din is-sistema hawnhekk fuq is-suq Ewropew huma responsabbli għall standards neqsin ta' sigurtà, ma nasibx huwa possibbli li qed ngħidu li jridu aħna nkaċċu l-standards għax jekk anke l-kumpaniji u l-awtoritajiet hawnhekk fl-Ewropa ma jistawx jiverifikaw jekk dawk is-senders huma implementati, mela għandna problema enormi. Għalhekk jiena forsi nixxi eh, nisma' iktar dwar din il-mistoqsija. Sur Schuster, inti tixtieq eh, tagħti tweġiba u Sur Patrick de Graff ukoll. koll Iva, l-ewwel qabel kollox se nipprova jiena wieġeb għal eh, parti minn din il-mistoqsija mbagħad ħanara jekk eh, nistanna din mikrofon il-kollega tiegħi. Sur Dupere, nekket nipronzess mek sewa, inti konta tistaqsi jekk l-utenti eh, nissew aħna nbidlu għan finġenera jekk hija xi ħaġa ħażina jew le, iva hija ħażina. Aħna mhux qed nissuġġerixxu hekk, li qed nissuġġerixxu ovvjament irridu nkatru il-kuxjenza ġifiri l-utenti rridu jkunu iktar konxi ta' dawn it-teddidiet u possibiltajiet u Iva, inti qed sewwa li l-iktar l-organizzazzjonijiet il-kbar u eh, b'dan il-mod qed nistgħu naraw li s-software standard jekk pereżempju jekk tmur fuq Facebook ma jiena m'għandix eh, Facebook eh, ħames snin ilu kelli account kont imma issa m'għandix il-settings ta' sigurtà normali u li il-profil ikun miftuħ, mbagħad trid biddel l-affarijiet sabiex il-profil tiegħek ikun privat. Il-ħaġa għandha tkun bil-kontra l-istess għal dak li jenti għet fuq eh, l-encryption. Iva, ma jistax ikun il-kasu naseb sur Coelho dak li jenti għet fuq ekolon u eh, teknoloġija tal-encryption u l-għala ir-rata ta' użu ma zidiċ fl-hawn l-aħħar snin, kwistjoni personali bażata fuq il-diffikultajiet teknoloġiċi sabiex twaqqaf jiena inġinier U eh, nixtieq ngħid li ftit snin ilu meta bdejt PGP u nara rajt kif l-affarijiet eh, kienu qed jaħdmu, sift il-ħaġa vera komplikata. U eh, kwistjoni oħra, l-encryption u fil-fatt hemm il-kelma cryptic fil-kelma stess u kif tafu dan huwa l-ewwel abbozz u aħna tnajdu għalek li dawn it-teknoloġiji għandhom bidluhom fi ħaġa li faċli li l-utenti eh, jużawa, xi ħaġa li inti eh, taħal plaka eh, fil-ħajt un bat il-sistema taħdem. Iġifiri il-encryption trid tkun default, xi ħaġa li ssir awtomatika l ewwel ħaġa. Un bat it-tieni punt. Jekk intkom ħatamlu l-encryption ta' kollox, un bat l-Aġenzija tal-Infurzar tal-Liġi sigurtà Nazzjonali kif jistgħu jagħmlu xogħolhom nixtieq jiena Ah, forsi eh, kwestjoni ambigwa nixxieq jiena mela nitkellem ftit ambigwità. Is-servizzi tal-posta. Jekk inti għatibbat eh, kartolina minn Brussell, tajt. Ah, ġejt hawnhekk fuq btala. Kulħadd jista' jaqra din l-istess eh, kartolina kulħadd li kollu din il-kartolina fideħ. sa jekk inti għad tpoġġi il-kartolina f-envelop u talaq l-envelop eh, bil-gloj jew b'xi mod dan u sinjal li minnet jibgħat ma il ħadd li jaqra dan il-messaġġ barra il-persuna eh, li jeda li il kartolina li jeda indirizzat fuq il-kartolina. U issa, qed naraw ħafna ċittadini li qed jassumu li meta jibatu email jew meta qed jibatu l-komunikazzjoni li qed jassumu li l-komunikazzjoni tinstab f'envelope le. Dan hawnx il-każ l-unika ħaġa li qed ngħidu meta tgħidu xi tagħmlu encryption ta' kollox xidu tpoġġi l-informazzjoni fl-envelope Dan għax jifisser l-Aġenzija l-Infurzar tal-Liġi eh, tas-Sigurtà Internazzjonali Politika, l-Investigazzjonijiet tar-Reati, dan ma jfissirx li ma jistgħux jagħmlu xogħolhom. Iva, jista, ovvjament jistgħu. Huma sabu mezzi sabiex eh, huma jsibu l-persuni sospettati sabiex jiġġieldu kontra l-kriminalità mingħajr ma jkunux eh, ma jkunu jistgħu jiġru d-dejta Iva qed jagħmlu xogħolhom iktar diffiċli, Iva, imma dinja il-mistoqsija li qed niddiskutu llum qed nippruvaw naraw kemm eh, aħna l-essi li nisagrifikaw il-privatezza tagħna sabiex namlu ix-xogħol tal-aġenziji tagħna l-infurzar tal-liġi iktar faċli, ftit iktar faċli, jew inkella kemm ma nixtiequx nissagrifikaw imma din mistoqsija politika jiena hija hawnhekk bħala espert tekniku u jiena naħseb li stal dan il-parlament u għadmir ta' dan il-parlament sabiex jiddiskutu dan il-punt sabiex jasal għal konklużjonijiet. Kienem iktar mistoqsijiet fuq il-backdoors. Ovvjament, jekk persuna jirnexxielna id-daħal backdoor fit-teknoloġija tal-encryption iva dan huwa bib sigrit eh, u mbagħad kulħadd kollu aċċess għal kollox. Dawn l-affarijiet ġraw fil-passat għalfejn il-kollega tiegħi De Graft qal li Ħafna minn dawn l-standards ta' encryption u standards in ġenerali huma approvati u mresqa mill-Istitut Nazzjonali ta' Standardizzazzjoni tal-Istati Uniti. U Sur De Graf qal li l-Aġenziji ta' Sigurtà tal-Istati Uniti iva hemmhekk jgħidu u fil-passat rajna li kellhom ħafna influenza u tant kienet influenza kellhom influenza li jirnexxilhom jibnu dawn lil backdoors li kunu jistgħu jitlu bil mahdi bi u meta il-ħaġa ġiet pubblikata kellhom ibidlu u jirranġaw din is-sitwazzjoni. Ma kif nistgħu nevitaw din is-sitwazzjoni? Jiena naħseb li jagħmel sens huwa sens komun li tajt iktar ma jkun miftuħ dan il-proċess, iktar ma jkun hemm distribuzzjoni ġifieri, iktar ma jkun hemm parċiċipazzjoni mhux biss fl-Istati Uniti, imma fuq livell globali iktar għanistaw aħna nikkontrollaw min għandu influenza u kif jużaw u kif din l-istituzzjoni tista' tuża d-data. Grazzi. Graf, please don't reply. Grazzi. Jekk joġob jekk joġbok sur de graf terġax tirrepeti l-istess argument ġiġ ma ċanna ħin. Ħanaġġel. Mela. Biex inkompli fuq dak li qal is-sur Schuster. fuq dawn l-standards ta' tal-encryption u r-reviżjoni tagħhom għandhom ikunu iktar siguri minn dawk illi eh, dawk illi ikunu nataw ċertifikazzjoni b'mod maġġel anka fuq il-kwistjoni tal-backdoor, eh, revizjoni indipendenti mhux biss fuq l-encryption imma anka fuq l-użu tal-hardware. Ħaġa li tiġri ħafna Però ovvjament eh, jekk inti tkun tagħmel din tip ta' reviżjoni fuq eh, l-ispezzjoni fuq il-hardware ikollu bżonn persuna kwalifikata biex tagħmel dan. Fuq it-termini tekniċi xi ħaġa li wissejt fuqha eh, diġan fuq il-kwistjoni tal-cloud li kienet fil-rapport u fil rakkomandazzjoni għalli sa' membri tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, sostnu dawn dawn l-option dawn l-opzjonijiet tal-cloud eh, għaw ħafna ma jizaħiex din it-teknoloġija jien eżempju għet minnhom din hija parti eh, mis-sistema li x-monitoraċ ma jsirx biss minn dawn il- sistemi barra mill-Unjoni Ewropea ma minn ġewwa stess. Din xi ħaġa li mhix fidejn il-ċittadini u għalhekk inħossu illi l-approċċ kollettiv huwa l-iktar wieħed mm, ta' suċċess naqbel ma' min qal illi il-biża ħafna drabi tkun wara l-fatt illi nisma ma jużawx ċerta teknoloġija hemm ħafna raġunijiet. U għalhekk nippreferu li jkollna din l-għażla kollettiva flok opzjonijiet oħrajn. Xi ħaġa oħra? Jina minix kontra jew favur xej neutrali fuq din il sorvelenza tal-massa. Tal Nista forsi iktar tard natikom ukoll xi suġġermenti ta' kif tipproteġi lilek innifsek. U naħseb li għandna bżonn nagħmlu iktar iktar sforz. Dan ifisser illi dan l-isforz Irrit isir eh, fej għandu xaqsam id-decryption ta' files kriminali. Mm, diffiċli ħafna meta l-encryption tkun eh, tkun tajba eh, biżiet mhux biżiet enerġija fl-univers biex tagħmel dan. u anka forsi jkun hemm l-użu ta' din il-master ki għandi għandi dubji tiegħi fuq dan. Però huwa qasam interessanti ħafna, grazzi. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni interessanti u anka ta' risposti. Jena nixtieq ninkonkludi, nixtieq nisħaq illi l-Kumitat Libes se jagħmel eh, konferenza fit tmim l-2015 fuq il-ħarsin tad data u l-standards tagħha kif ukoll is-sigurtà eh, tal-IT. Dan wara id-deċidjoni tal-2014 fuq il-sorveljanza tal-massa. Għalhekk nistennew din il-konferenza. Nistaw nimxu għal punt numru 6 ġifiri l-kriterju l-mekanizmi għal determinazzjoni tal-istati mem responsabli fuq l-applikazzjoni tal-protokoll tal-protezzjoni internazzjonali. Hawnhekk għandna il-kollega tal-servizzi legali eh, biex eh, tippreżentana dan il-każ ta' l-Svizzera ta' novembru tal-2014 dan il-kas kien fuq rifjut ta' l-autoritajiet Zvizzeri illi jeżaminaw l-applikazzjoni ta' eh, azil tal-koppja mill-Afganistan u tfal tagħhom li batuhom lura l-Italja. Jekk dawn jinbatu lura l-Italja mingħajr ċerta garanzija dawn kienu jkunu soġġetti għal trattament degratanti minħabba il-nuqqassijiet li hemm fis-sistema taljana fuq l-akkoljenza għal dawn il-persuni. Jiena nixtieq ngħaddi il-mikrofonu għal kollega tagħna biex tippreżentana dan il-każ u mbagħad u sin wara sinjura Wilkstrom, il-rapporter, kun sa titkellem fuq dan il-kas u kol. Mela, naddi il-kelma. Grazzi, Signora President. Mem lebda dubju li dan il-kas ta' Rakel illi jiena sa' niprezenta illum ġibet ħafna attenzjoni mill-medja u anka ħoloq dibattitu bejn l-akademiċi, però naħseb illi l-impatt mandu m'għandux ikun stmat iżejjed. jina qabel u qabel kollox nixtieq ngħid illi dan il-każ huwa fuq trasferimenti taħt ir-regolament ta' Dublin imma mhux fuq il- dritt sostanzjali għall azili Forsi tafu dwar eh, l-informazzjoni dwar dan il-każ, però sa nagħmel daqsxejn ta' sommarju. Dawn l-applikanti huma familja Afgana eh, b'sitt titfal li huma minuri. Minħabba Illi huma anzi huma kienu mill-Afganistan però kienu eh, jgħixu l-Pakistan, l-Iran u mbagħad marru l-Italja minn ġewwa it-Turkija. Minħabba n-nuqqas ta' ċertu kriterji l-Italja kienu responsabbli għal l-applikazzjoni tal-azil tagħhom skont il-regolamenti ta' Dublin. Meta dawn waslu l-Italja fil-2011, l-applikanti Eh, taw eh, dokumenti tal-identità eh, folots u dawn għadu faċilità ta' akkoljenza għal għaxar tijiem. Wara dawn ittieħdu f'ċentru ta' akkoljenza differenti fejn damu hemmhekk jumejn u telqu minn hemmhekk mingħajr permess il-familja baqat eh, flimkien matul dan iż-żmien kollu. Huma komplew il-traġit tagħhom lejn l-Awstrija u għamlu talba għall-azil hemmhekk ġiet rifjutata u mm, kellhom jitbatu lura l-Italja. Il, dan it-trasferament għall-Italja Eh, illi minħabba eh, dawn ir-regolamenti l-Italja kienet responsabbli għall eżaminazzjoni tal-applikazzjoni tal-azil tagħhom. Dawn l-applikanti qalu illi dan il-trasferiment tagħhom għall-Italja kien se jesponjhom għal ċerta trattament eh, inuman, degradanti minħabba l-akkomodazzjoni li kienu sa jkunu fija anka ma kienx hemm eh, garanziji individwali ta' kif huma eh, sa jiġu indirizzati fil-kuntest tal-nuqqas sistematiċi fil-sistema tal-azil taljana, l-autoritajiet Svizzeri u Italjani ma, eh, ma isux bizzejet situazzjoni familjari tagħhom. Għalhekk ħassew li trasferment tal-Italja kien ksur ta' artikli 3.8 kif ukoll 13.3 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Wara li saret eżaminazzjoni ta' dan il-każ, il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem ħade qiset eh, il-regolament ta' eh, Dublin illi huwa vinkolanti fuq l-Iżvizzera. Anka issemma il eh, każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mod partikolari il-rati wkoll nazzjonali tal-Ġermanja ta' eh, Renju Unit dan brabta ma' trasferiment għall-Italja. Dan ovvjament jorbot ukoll mal-kas MSS, kas eh, kontra l-Belġu u l-Greċja. Wara l-instab dan il-qafas legali, il-qorti iddeċidiet li din hija l-ħidma tagħha, ġifri l-eżaminazzjoni ta' sitwazzjoni individwali ta' dawn l-applikanti. Tqisu wkoll is-sitwazzjoni ġenerali fid-destinazzjoni ta' dawn l-applikanti, ġifieri eh, l-Italja, kif ukoll jekk ikun hemm dan it-trasferiment l-Italja, ikun hemm bażi biżejjed li dawn l-applikanti jkunu friskju reali ta' trattament inumanu degradanti. Il-qorti għalek użat il-test klassiku tal-ksur ta' artiklu 3 permess ta' tneħħija, jiġifieri inkluż ukoll verifika tal-livell minimu ta' severità, il-kontenut tal-obbligazzjoni ehm, u anka kondizzjonijiet ta' kolienza, eccetera. Il-qorti konfermat li bejn stati li parteċipaw fil-mekanizmu ta' eh, Dublin għandhom ikollhom fiduċa komuni għal u rispett għal drittijiet fondamentali. Pero dan ħafna drabi jista' wkoll eh, ma, ma jkun hemm nuqqas fuq bħala pereżempju ħareġ mill-każ MSS u l-każ NS. Illi dan jista' jirriżulta wkoll fil-trattamenti umanu degradanti. Għalhekk il-qorti wara għamlet analiżi tas situazzjoni ġenerali ta' l-Italja eh, brabta mal-kondizzjonijiet ta' kolienza mod speċifiku ħarset lejn elementi differenti illi semmew mill-applikanti. Ġifiri, il-proċedura ta' ratifikazzjoni mxid bil-mod ħafna konkludiet illi dan l-element mhuwiex eżattament relevanti b'mod dirett għal dan il-każ. Apparti minn hekk il-faċilità ta' akkoljenza, l-element ta' capacity illi ma setax tassorbi il-domanda ta' akkomodazzjoni hemm ukoll eh, xi problemi eh, fil fil ta' akkoljenza, akkoljenza però dawn ma jistgħux jiġu komparati ma' situazzjoni fil-Greċja. Mela, il-situazzjoni fl-Italja hija differenti minn dik tal-Greċja u għalhekk ma tistax tipprevjeni eh, dan it-trib ta' trasferiment. Però jidher fiċ-ċar illi hemm xi nuqqasijiet fl-Italja, hemm dubji serji fil-sistema tal-azil taljana jista' jkun hemm ukoll riskju illi dawn l-applikanti ma jsibux akkomodazzjoni jew li jkun hemm faċilitajiet fejn hemm wis nies fejn hemm nuqqas ta' privatezza, jista' jkun hemm anke kundizzjonijiet violenti u anke xi eh, faċilitajiet il-familji jistgħu jinfirdu. Nirrepeti hawnhekk għandna sitt minuri f'dan il-każ minħabba is-sitwazzjoni individwali ta' dawn l-applikanti il-orti eh, semmiet illi eh, dawn l-applikanti ġew anzi eh, ħadu ħsibhom mill-ewwel u għalhekk dan huwa differenti ħafna mill-każ MSS, però l-qorti semmiet ukoll illi dawn l-applikanti huma familja bit-tfal u għalhekk saħqet illi it-tfal huma vulnerabbli ħafna u dan għandu jitqis bħala fattur deċisiv anka meta it-tfal eh, kienu akkompanjati mill-ġenituri tagħhom. Dan kollox wassal biex il-qorti aċċettat il-biżat ta' dawn l-applikanti ġifri li ġu esposti għal kundizzjonijiet ta' ħajja eh, mhux tajbin ħafna eh, anka faċilitajiet li mhumiex adattati għal bżonnijiet tat-tfal u anka f'każijiet fejn il-familja sa tiġi separata u għalhekk kien hemm riskju reali illi jitwilet minn din il-vulnerabilità speċjali li għandhom dawn l-applikanti. minkejja l-fatt illi eh, dawn eh, din il-familja ma kienu soġġetti għal trattament ħażin fl-Italja. Għalhekk il-qorti ddeċidiet illi minħabba nuqqasijiet fis-sistema ta' akkomodazzjoni fl-Italja u r-riski illi jista' jkollhom dawn l-applikanti l-awtoritajiet Svizzeri kellhom jġibu eh, qabel dan it-trasferiment garanzija mill-Italja, ġifri l-dawn l-applikanti jkunu jistaw jkunu f'dawn il-faċilitajiet u illi jkunu jistgħu jinżammu fl-imkien. il id-deċidiet u ukoll illi dan l-istat, dan l-istat membru illi jaċċetta eh, dawn l-applikanti għandu jagħti dettalji fuq il-kondizzjonijiet mod speċifiku fuq l-akkoljenza fizika, il-kondizjonijiet kif ukoll il-fatt li l-unità familjari tinżam fl-imkien. Nenfasizzaw ukoll illi l-qorti ma mamlitx konklużjoni illi sa jkun hemm proibizzjoni u sospensjoni ta' dan il-trasferiment Però hemm obbligazzjoni proċedurali biex isiru arranġamenti li l-awtoritajiet riċevituri fejn l-awtoritajiet riċevituri kollhom ċirkostanzi speċifiċi. Iġifieri, kieku l-awtoritajiet Taljani taw iktar dettalji fuq dawn l-arranġamenti ta' akkomodazzjoni u ma jkunx hemm separazzjoni tal-familja, it-trasferiment seta' sar naħseb li huwa interessanti li ngħid li deċiżjoni tal-qorti għalet illi hemm ksur ta' artiklu 3 fuq il-konvenzjoni jekk dawn l-applikanti nbatu lura lejn l-Italja minkej qabel ma jkunem arranġamenti u eh, din id-deċiżjoni għaddiet maġġoranza ta' 14 il-vot kontra tlieta. Kien hemm ukoll opinjoni li qablet mal evalwazzjoni ta' situazzjoni fl-Italja, it-tlet imħalfin kellhom id-dubji tagħhom fuq il-riskju reali u konkret tal-trattament sever biżejjed biex jaddi dan il-limitu ta' artiklu 3 fuq severità minima fejn għandha x'taqsam situazzjoni individwali tal-applikanti. Fl-aħħar jiena jiena ħanejt x'fimna minn dan il-każ L-ewwel, fejn hemm nuqqassijiet sistematiki ta' ċerta livell għandu jkun hemm proibizzjoni ta' dawn il-trasferimenti. Infatti, importanti illi ngħidu illi anka dan il-rispett tad drittijiet fondamentali mbagħad ehm, ehm, bħal speċi ta' jitpoġġa fil-ġemp minħabba il kundizzjoni ta' trasferiment. Fejn ikun hemm dawn il-nuqqasijiet sistematiċi huwa possibbli illi tgħid illi hemm ksur ta' artiklu 3 tal-konvenzjoni fuq trattament f'każijiet individwali il-prinċipju tal-kazistika fuq artiklu 3 kompla ġi segwit u il-projbizzjoni fuq dan it-trasferiment daħal fis seħħ F'dan il-każ fejn l-applikant wera eh, kellu l-provi li juri li eh, kienem eh, riskju ta' trattament inumanu degradanti, speċjalment anka meta tqisi is-sitwazzjoni ġenerali ta' dan il-pajjiż ta' trasferiment. Il-qorti qiegħda tisħaq fuq il-kundizzjoni ta' dan it-trasferiment skont l-arranġamenti speċifiċi anka fej kunem nuqqas ta' nuqqas fis sistema tal-azil u mod partikolari fuq l-applikanti vulnerabli. Għalek f'dan il-kas huwa veru illi dan il-kas eh, jgħat id-daħħal eh, elementi ġodda li mhumiex fil-regolamenti ta' ta' Dublin. L-effetti juru diġa illi fċerta stati membri pal per eżempju l-Olanda fejn għandu xaqsmu proċeduri ġodda l-trasferment tal-Italja, il-Germania fuq proċedura speċjali għal familji li kunu trasferiti flimkien lejn l-Italja qed jider illi eh, anzi qed juri kif li siġej sa xif f'din it-tip ta' kazistika jider illi fil-kazi li ħajkonna fil-futur il-mistoqsija li għanna nsaqsu ija illi min apparti minuri mhux akkompanjati u familji bit-tfal eh, sa jkollhom bżonn dawn il-garanziji speċjali. U x'inhu eżattament in-nuqqasijiet fil-sistema tal-azil li għandhom bżonn dawn it-tip ta' garanzija nittama illi din il-prezentazzjoni kienet biżiet u jiena għad-dispożizzjoni tagħkom kantkom bżonn ta' xi mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi. Naddu il-kelma Sinjura Lina. Grazzi ħafna, Sinjura President. Tajjeb. Et ismi mod tajjeb. Diffiċli parattu tajjeb. Mela, jina edha għawnek flok il-rapporter Cecilia Wilkstrom li sa' niprezenta il-pozizjoni tagħha. Hawnhekk għandna sistema diffiċli f'pajjiżi fejn irċivew kritika kemm il-darba. Meta tqis is-sistema eh, komuni ta' l-azil ma kienx rieda biżejjed biex jinbidlu il-prinċipji ta' regolament ta' Dublin u għalhekk inħolqot verżjoni ġdida illi titkellem fuq responsabilità tal-ewwel stat membru. Dan ir-regolament ta' Dublin 3 jagħti iktar garanziji palma qal il-servizzi legali manka u kol fuq il-paragrafu ġdid 3.2 illi jekk ikun hemm eh, riskju ta' trattament degradanti dan eh, jekk isir dan it-trasferiment mela dan it-trasferiment m'għandux seħ Il-qorti issa eh, talmet ħafna minn dan il-każ qed tieħu dan l-aspett iktar il-bot li jkun hemm garanziji individwali illi dawn il-persuni ma jkunu soġġetti għal trattament inumanu degradanti. Il-prinċipju ta' Dublin huwa ibbażat fuq l-idea illi l-akkoljenza ta' dawn il-persuni uh, ikunu ugwali bejn l-istati membri kollha. Jiġifieri li inti ikollok l-istess rata ta' suċċess irrispettivament mill-ma stat membru tkun fih, pero nafu disfortunatament li dan huwa il-każ u xejn muqt jurina illi sa jkun il-każ fil-futur distribuzzjoni ta' dawn il-persuni hija zbilanċjata ħafna u ħafna stati membri għandhom iktar responsabilta minn oħrajn. Sistema eh, Ewropea l-istati membri kollha għandhom jieħdu għandhom jirċivu l-istess peace. Issa qegħdin naraw każ wara każ li anka il-rati huma kritiċi għal din is-sistema. Għalhekk forsi fl-aħħar huwa iż-żmien li ikonna sistema ġdida, pereżempju sistema ta' kwoti meta tqis anka il-ċirkostanzi eh, differenti eh, tal-dawn l-applikanti, pa' eżempju l-kriterji ta' familja, lingwa u anka rabtit kulturali. Għandim mistoqsija li servizzi legali f'dan il-kas, il-kas ta' Rakel, kien hemm nuqqas ta' garanzije fuq l-akkoljenza minħabba il-minuri, din kienet il-problema, però f'każijiet oħrajn jaf ikun hemm problemi oħrajn, kriterji oħrajn qabel kull trasferiment l-istat membru irrit jagħti garanzija fuq kull kriterju fejn għandhom xaqsmu dawn il-faċili din, din l-akkoljenza għaliex eh, b'dan il-mod jista' jsir impossibbli li jagħmlu dawn it-tip ta' trasferimenti. Grazzi ħafna. Mela, dan ma ma jsegwix mod automatiku wara il- il-verdet ta' Tarakel irridu nħassu liħ mod eh, mod speċjali għax dan huwa eċezzjoni għal norma fejn kien hemm numru ta', ta minuri u kellna garanzi speċjali ħafna. Hawnhekk qegħdin ngħidu għal fejn għandna din l-opinjoni ħażina Però dan ovvjament mhux qed joħloq uh, eh, xejn awtomatiku minn dan il-każ. Grazzi ħafna. Kummenti? Le. Ma nħati li xtiq jitkellem. Għalhekk imorru imorru għal punt 7 u 8 il-ġimgħa li għaddiet il-qorti ħarġet bżewġ verdetti li huma importanti ħafna lina. Illi jagħmlu anke mistoqsijiet politiċi serji fuq il-pilastri li għanna fis-seħħ. Ngħaddi il-kelma lis servizzi legali għal preżentazzjoni ta' dan il-verdett. Eh, signora Kajolo, signora Penceva. Sur Kajolo. <coughs> Grazzi ħafna, signora President. Jena se nitkellem bil-Franċiż għaliex dawn il-każijiet Tmexxew bil-Franċiż. Mela l-ewwel qabel kollox. Irrid insemmi dawn it-tliet każijiet. Kenna żewġ verdetti mill-qorti. Favorina. Però parti minn dawn il-każijiet u ma riflessi u koll f'kazijiet li għaddejn bħalissa li huma seba kazi. U bdejna nistennew il-verdet fuq eh, dawn il-tlet kazi li semmejt fil-bidu illi kienu pendenti illi jistaw jibqaw għaddejjin eh, sal-ismiħ tal-aħħar kas il ma kienu eh, sospiżi. L-ewwel verdet fuq l-interpretazzjoni ta' artiklu disi fuq protokoll 36 fuq miżuri tranzizzjonali. Dawn huma kwistjonijiet illi għandhom effett istituzzjonali fuq il-liġi tal-Ewropa u il-qorti mod konċis ħafna għamlet dan il-punt. u l-azliet li jisiru mill-Kunsill fuq proċeduri ta' miżuri ta' implementazzjoni ma ma kienu ma ma dak li eżista qabel eh, Lisbona jew dak li daħal fis seħħ wara u għalhekk kienu illegali għalhekk. Il-qorti ħadet mm, perspettiva li għandna bżonn nagħmlu analiżi dettaljata fuqa eh, biex ikun hemm l-implementazzjoni ta' dawn il-latti implementazzjoni kien hemm bżonn li jkun hemm konsulta min-naħa tal-Parlament Ewropew. Għal iktar tekniċi bil-permess tagħkom jiena nixtieq ngħaddi l kelma lil l-Sinjura Prenċeva illi ħadmet miegħi fuq dan il-każ. Jiena ħaniprova m'għandhomx il-risposta tal-orti dawn huma każijiet daqsxejn tekniċi, allura kikolkom xi mistoqsijiet jiena nirrispondihom. Nallu mela, l-Parlament samma żewġ affarijiet. L-ewwel il-bażi legali li kienet ħażina u illi l-proċedura li ntużat kienet ħażina wkoll. Fuq il-bażi legali Il-Parlament qal illi minkejja il-fatt il-bażi legali eh, ikkwata tam il-Kunsill għabbażi ta' tilet pilastru l-iktar il-bażi legali valida kienet fil-trattat fil jiġifieri dispozizjoni ta' trattat bissi ta' bin intużaw, firri jiġifieri meta jkollok għatta tilet pilastru, dan għandu jitqis mal-dispożizzjoni ta' trattat bħala bażi legali. kelli dan ma seħx mela ma tistax tkompli tadotta deċiżjoni ta' bażi ta' dan. Il-qorti però qalet illi minn peress li l-Konsil ma kwotax dan it-trattat mela waċar illi trattat mela l-Konsil ma rridx jibbaża dan fuq it-trattat. F'dan il-każ il-Parlament għallek dan ma jkunx il-każ huma il-dispożizzjonijiet tal-tilet pilastru li huma il-bażi legali u għalhekk dan għandu jtis illegali għaliex mhuwiex ibbażat fuq il-trattat ma' fuq leġiżlazzjoni sekondarja. Fejn hemm proċeduri li mhumiex konformi mal-trattat li kien fis-seħħ dak iż-żmien. Għalhekk dawn il-dispożizzjoni ta' tielet pilastru huma illegali u ma tistax tibbażat tiġodda fuqhom. Fuq dan il-qorti qablet jiġifieri dawn id-dispożizzjoni ta' tielet pilastru eh, jiprovdu għal proċedura li huma differenti ħafna minn dik ta' trattat. Trattat jitlob il-konsulta tal-Parlament u d-dispożizzjoni ta' tielet pilastru le Però dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu interpretati b'tali mod li jkunu konformi ma' trattat u jekk ma jsemux il-konsulta tal-Parlament mela irridu jkunu interpretati bħal kieku iva. U għalhekk il-Parlament għalli dan għandu jiġi irrifjutat. Il-Parlament żied illi jekk ikun hemm atti ġodda wara trattat tal-Lisbona għandhom ikunu bazati fuq il-TFU. U l-Parlament għara fil jem protokoll għal dawn il-dispożizzjonijiet tranzizzjonali il-qorti qalet illi ma taqbilx ma l-interpretazzjoni tal-Parlament għaliex taħseb li din l-interpretazzjoni tkompli toħol iktar komplikazzjonijiet u tista' iżdiet l-effettività tal-dispożizzjoni ta' tielet pilastru. l qorti qalet illi meta jkollok qatt ta' tielet pilastru illi joħloq adozzjoni ta' ġodda, mela dawn l-atti ġodda għandhom iżom għandhom jimxu mal-proċedura tal-tielet eh, pilastru, però b'konformità mal- trattat tal-Unjoni Ewropea illi kienu illi tpoġġew fil-ġeb minħabba trattat ta' Lisbona li kienu rtirati ġifieri. Fl-aħħar fuq il-proċedura bħalma qalu il-kollegi hawnhekk intqal illi jekk anka segwena l-proċedura ta' qabel eh, Lisbona, xorta l-Parlament ma ġiex ikkonsultat, il-qorti qabel u qabel il-kellu kunem konsultat tal-Parlament u għalhekk eh, ġi deċiżi li l-proċedura ma kienx waħda korretta. U eh, dawn kienu il-deċiżjonijiet. U għalhekk il-qorti ħasrithom sakemm ikun hemm qatti ġodda. Grazzi. Uh, thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. L-Sur Kajola l sunjera Ponceva, t-nejli jimtom grazzi tal l-opinjoni interessanti zgur illi l-opinjoni kom sejra tkun ta' konsiderazzjoni għal waqt l tal-koordinaturi fil-għat tal-gruppi politiċi. Issa naddu għal punt disa fit-13 ta' april 2015 sur Korawa għadda mistoqsija għal tweġiba bil-miktub illi firmaw 17 il-membru tal-Parlament Ewropew l-Kummissjoni dwar s-esposizjoni tal-mżuri pre-Lisbona għal kooperazzjoni tal-Pulizija u Ġudizzjarja toġiba ma waslitx f'siġġimat palma huwa mitlub minn artiklu 135 tal-ROP bl-iskadenza kieku kienet tkun l-10 ta' April wara tarba ta' Sur Korraw għadet titressa mistoqsija fl-aġenda tal-lum għabbażi 130.4 ta' regoli ta' proċedura. Sur Korraw, jek joġbok. Thank you, ma'am, Chair. Grazie, President. Mela qabel l-adozzjoni ta' trattat il-settur tal-ġustizja l-affarijiet interni kien jgħata taħt it-tielet pilastru Il-miżuri kollha kienu jiġu adottati b'unanimità dik kienet ir-regola taħt il-Kunsill fosthom konna nsiru konna nsibu il-miżuri ta' regoli ta' Lisbona u għamek ma jistax ikollok regoli ta' ksur. Issa din is-sitwazzjoni fil-14 inbidlet artiklu 10 wieħed 2 u ta' protokoll 36 tal-Protokoll ta' Lisbona jgħid illi għabbażi ta' miżura transitorja taħt l-atti tal-kooperazzjoni tal-Pulizija u ta' kooperazzjoni il-tqabel daħal fis-seħ fit-Trattat tal-Lisbona attribuzzjonijiet qabel it-ħul fis-seħ ta' trattat kienu dawn. L-attribuzzjoni tal-Kummissjoni taħt 258 ta' TFU mhumiex applikabbli u l-attribuzzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea taħt trattat Sur surkaraw tista tiskellem iżjed bil-mod illex l-interpretiet jamlu na sinjal. Mela, għabbażi artiklu 258 ta' TFI u mumiex applikabli u l-applikazzjoniet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għabbażi ta' erba ta' tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea tal-verżjoni attwali qabel daħal fisseħ it ta' tal-Lisbona baqgħu kif kienu anke f'każ li jiġu aċċettati għabbażi ta' 35.2 tal-istess trattat. Punt 13 il-miżura ta' tranzizjoni ta' dak paragrafu wieħed jieqaf wara ħames snin mill fis fisseħ ta' Tletta ta' Lisbona ġifieri l-2014 ta' Deċembru għal stanta wara il bil anki mal-gruppi politiċi differenti u bosta membri tlabna l-Komissjoni ta' jidin eżatt il-qafas xinu dwar dawn il-miżuri pre-Lisbona għal kull stat membru il-Parlament pala kolleġislatur irrit ikollu din informazzjoni. Dawn il-miżuri ta' qabel ta' tal-Lisbona huma odzma u jridu jiġu issa anke mibdula bazi tal-kuntest legali l-ġdid. Il-Kummissjoni qalet li verifikat il-miżuri kollha iżda sejra tneħħi biss dawk lilhom illi skadew Aħna ċerti li mhux se jkun hemm bżonn ta' bidliet leġislativi biex naġġornaw il-mandat tal-Ewropew għal mandat tal-Prov Ewropew jew l qafas ta' terrorizmu jirrispetta il-qafas ta' proporzjonalità, regoli ta' proporzjonalità, eccetera, jew li regoli eżekuttivi m'għandhomx natura illi tfisser li jridu jsiru għati delegati jew li il-miżuri tal-2002 il reġistrazzjoni tal-persuni perikolużi fil-qafas Schengen jew tal-immigrazzjoni legali m'għandhomx bżonn ta' aġġornament. Minn dan kollu m'hemm xejn fil-programm leġislattiv tal-Kummissjoni jew fid-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President Timmermans. Aħna qegħdin nitolbu il-sir evalwazzjoni miżura miżura dwar l-attwalità u l-funzjonalità ta' dawk il-miri li huma ta' impatt fuq drittijiet fundamentali. U naħseb dan kien kollox minn ħatija. Thank you and for the commission Mr. Grazie l-Kommissjoni, l-Onorevoli Williams, għal-Kommissjoni. Thank you very much, Madam Chairman. Grazie President, sono membri onorevoli. Il-Komissjoni dejjem trid tissegwa l-iskadenzi definiti mill-Parlament. Anke fuq iċ-ċirkostanzi ta' numru kbir ta' mistoqsijiet din id-darba ma stajċ iżda nista' nitħaq Nista forsi nisħaq fuq xi punti biex nagħti palata lill-kumitat illum. Is-sur Korraw diġà spjega bitxar l-importanza tad-data id-data ta' l-ewwel ta' Diċembru ta' sena li għaddiet qabel dak il-Kummissjoni daħlet l-eżerċizzju ta' mapping tal laki attwali. Il-priorità tal-Kummissjoni sa' minn tmiem żmien ta' tranzizzjoni f'dan il-qasam kienet li jintlaħa stadju fejn il-leġiżlazzjoni ta' taħt l-istess sistema bħal osma l-oħra kollha dan jirrikjedi l-ġbir ta' data f'kooperazzjoni mal-istati membri fuq it-trasposizzjoni u l-implementazzjoni tal-akin. Irdu ngħidu illi natura mħalta ta' dan il-pilastru tal-aki hija raġuni il għala din kienet biċċa xogħol stan diffiċli Il-proċess għadu għaddej, iżda l-Komissjoni talbet l-Istati membri kollha li notifikaw lil kummissjoni sal-15 ta' Mejju tal-2015. Il-trasposizzjoni tal-istrumenti rilevanti sabiex il-proċess jibqa' għaddej il-ġbir ta' dejta permetti il-lek jidħol fis-sistema normali. Parti mill-ħidma hija żgur dik li tappermettina li żguraw pont fejn il-Parlament Ewropew ikollu fil xew ta' informazzjoni. Il-Kumitat forsi jista' jiftakar anke fid-diskussjonijiet tal-14 ta' April illi parti oħra mix-xogħol kienet appell għal miżuri pre-Lisbona illi kienu saru obsoleti bħalma ġie msemmi Dawk il-proposti huma għal fidejn il-Parlament u l-Kunsell u forsi intom tistaw tkun interessati fil-fatt li il-Kunsell nhar 17 ta' April qabel li jidħol għal taħdidiet mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Thank you very much for the exchanging view. Grazzi għal skambju ta' informazzjonijiet. Is-sur Karawi xirġi għamel intervent. Forsi? Ok. Le, sawa wis. Six and oh, next meetings of our committee will be organized. il għal li jmiss ħajkun għal istittaw s-sabata ta' Mejju bejn bejn id-dissa u n-nofsija u nistuktaw il-ħidma mbagħad f'mitlieta sa' sitta u nofs. Ringrazzjament lill-interpreti tal-ħidma tagħhom.